Okay, welcome everybody. We'll, we'll, we'll. Lodwa tajba, nishtiq li nibdew bil laqata l grupp ta' ħidma tagħna. Nixtieq li l-ewwel ngħaddu għall-adozzjoni ta' l-aġenda mwet nara ħadd li qed jaġġazzjona u tirraġuni naħseb li nistgħu nadottaw l-aġenda u ngħaddu issa l-avviżi tal-President dwar it-trilogi l-ewwel fuq is-siper fuq trilogu riper kien hemm it-tielet wieħed li seħ fis-16 Novembru fi Strasburgu kien hemm ħafna progress li saru kien hemm diskussjoni wkoll ta' dati li għandhom ikunu stabiliti fid-dokument ġifiri għad hemm ftit kwistjonijiet li għadhom pendenti. Il-Kummissjoni ddeċidiet li ħad prezenta żewġ eh, komunikazzjonijiet, waħda fuq il-tmexxija ta' sepa u eh, il-Parlament għad irriserva fuq id-drittijiet tar rifużjoni u aħna nafu li fil-fatt il-Parlament palissa ressaq riserva ħalli niddeċidu fuq dan il-dokument sa' 29 ta' novembru fuq l-iskemi ta' depositu u garanzija kien hemm laqa fil-15 novembru fi Strasburgu u kien hemm ukoll koll daqxie ċaqli għal-iktar kompromess u għahna ħanamlu iktar negozjati għalli bekk u kon provaw niftu diskussjoni fuq livell tekniku. Kien hemm lista ta' kustjoni tekniċi li kienu diskussi mid delegazzjoni tal-Parlament Ewropew u tres u dim il-Konsil u Kommissjoni ħajkun hemm iktar laqat fuq livell tekniku. Dwar il-MIFID, il-membri għandhom ikunu informati li r-rapporter sur Ferber biraħ Nijed kwestjonarju ħalli bekk jinforma il-Kumitat fuq ix-xogħol tal-Mifid. Dan il-kwestjonarju tistgħu ssibu fuq is-sit tal-internet tal-ikon daw kollha li huma interessati huma mistiedna sabiex jibatu il tweġibiet tagħhom u mhux biss qed nistidan il-member il-membri iżda lil kulħadd. Nixtieq li il-tweġibit tibatuhom tibatuhom sa 30 ta' Janar tas-sena d-dieħla u dawn it tweġibiet u mbagħad ħajkunu Eh, pubbliċi għal membri kollha li jaħdmu fir-reviżjoni tal-MIFID u jistgħu jkunu pubblikati. Ħajkun hemm ukoll public hearing fuq il-MIFID li ħajkun fil-5 ta' Diċembru l-programm bħalissa huwa ppjanat eh, qed ikun ippjanat u dan il-programm nibatulkom malli jkun disponibbli malli jkun lest. Jiena nixtieq ngħidilkom il-sessjoni ta' war nofsinhar tal-Kumitat nhar it-tlieta 29 ta' Novembru ħadd tkun ikkanċellata u eh, dak kollu li kien ippjanat eh, għal dik is-sessjon tura nofsinhar ħassir filgħodu dakinhar stess u l-abbozz tal-aġenda tal ta' dakinhar ħadd itqasmilkom dal-waqt. U bekk eh, nittamaw nkun nista' nagħmlu it-trilogu wara nofsinhar minħabba li naħsbu li ħajkun hemm iktar nies li ħajkun disponibbli. Bekk jiena temmejt l-aħbarijiet tal- President, u issa nixtieq li nilqa' fostna lill-Kummissarju għall-munja li qed hawnhekk sabiex nagħmlu skambju ta' opinjonijiet dwar il-kompetizzjoni. Aħna stedinnieh fit-22 ta' Settembru u uh, aħna minna revizjon fit-22 ta' Settembru u għad nistennew li konna data għas-sena d-dieħla, però se dan it-tant nixtieq li nisimgħu min-naħa tal-Kummissarju ħalli jaġġornana daqsxejn fuq il-kwistjonijiet kif huma mixjin fil-qasam tal-kompetizzjoni. Grazzi ħafna Signora President Iva jena ħanti kom prezentazzjoni qasira li hija marbuta mal um, punti dwar il-kompetizzjoni li jinsabu fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għas-sena 2012. Bħal dejjem matul is-sessjonijiet ta' mistoqsijiet u tweġibiet jiena lest illi naqsam mal-membri tal-Kumitat kull tip ta' opinjonijiet u informazzjoni li jiena jista' jkolli fil-politika tal-kompetizzjoni. Meta jiena fil-fatt saqsewni sabiex nressa xi ftit eh, informazzjoni sabiex tiddaħħal fil-programm ta' ħidma għas-sena d-dieħla tal-Kummissjoni, jiena ħsibt l-inizjattivi kollha li aħna ħanadottaw f'dan il-qasam matul it-12 xahar li ġej għandhom ikunu marbuta mal-ħtieġa illi aħna ntejbu l kundizzjonijiet illi għandna fl-Unjoni Ewropea ħalli bekk ikollna tkabbir iktar sostenibbli. Il-politika tal-kompetizzjoni hija importanti ħafna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu inżommu s-suq waħdini kemm jista' jkun miftuħ mingħajr l-ebda tip ta' xkil fejn il-kompetizzjoni hija bbażata fuq il-merti tal-kompetituri u mhux fuq privileġġi jew distorzjoni tal-kompetizzjoni. Però f'dan iż-żmien diffiċli ħafna naħseb illi huwa importanti ħafna illi nifukaw fuq politika ta' kompetizzjoni bħala strument ewlin ħalibek aħna nsaħħu s-suq waħdini. Jien naħseb li dan għandu jkun l-istrument sabiex nejnu nafusna ħalli nsaħħu it-tkabbir kompetittività u din il-politika tista' tgħin ukoll il-kumpaniji tagħna speċjalment il-kumpaniji żgħar ta' daqs medji ehm, opportunitajiet ta' kummerċ ġodda. Il-politika ta' kompetizzjoni f'dan perjodu ta' kriżi b'mod partikolari naħseb li tista' tkun l-aħjar ħaġa għall kumpaniji minħabba li qegħdin nippromovu l-effiċenza, qegħdin inħejju lill kumpaniji tagħna kontra kompetizzjoni u distorzjoni, kontra distorzjoni tal kompetizzjoni. U eh, f'ħafna mill ma naħseb li intom rajtu minħabba li xogħol tagħkom żdied ħafna matul dawn il-ftit snin illi hemm ħafna iktar miżuri regolatorji li aħna implementajna sabiex nilqu l-għanijiet tagħna, però l-politika tal-kompetizzjoni hija importanti ħafna. Minħabba li aħna qegħdin imporru sanzjonijiet ukoll dawk il-prattiċi tal-kummerċ li jistgħu jintroduċu xkil ġdid minflok minn mit-tieqa u aħna irridu noqogħdu attenti ħafna b'sebajnejn ħalli naraw jekk ikun hemm eh, protezzjoniżmu żejjed fis-suq waħdini. U eh, dawn il-miżuri jew xkil fil-forma ta' protezzjoniżmu huma tentazzjoni qawwija ħafna f'dan il-perjodu ta' kriżi. L-aħħar kumment eh, ġenerali li għandix naqsam magħkom huwa li f'dan iż-żmien diffiċli ħafna ta' kriżi ekonomika aħna rridu noqogħdu attenti għal ċertu setturi fejn jista' jkun hemm min qiegħed jipprova jfixkel lil ħaddieħor ħalli jħares trittijiet tiegħu. F'dan l-isfond li jisab uh, fih bħalissa suq waħdini jiena dak li ħan ippreżenta lill kummissjoni Parlament u Kunsill matul is-sena d-dieħla jirreferi għall-għajnuna statali kif ukoll għall-inizjattiva leġislattiva ta' kompetizzjoni privata. Iżda qabel ma jiena nidħol daqsxejn iktar fid-dettall dwar dawn iż-żewġ punti jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill parlament u b'mod speċjali lil dan il-Kumitat ta' dialogu kostruttiv li aħna kellna u tar-riforma tar-regoli dwar is-servizzi ta' interess ġenerali wara konsultazzjoni twila ħafna u dawn ir-regolamenti fl-aħħar ħajkunu adottati mill-Kulleġġ tal-Kummissarji matul ix-xahar id-dieħel. Il-pakkett tar riforma bħalissa jinsab fl-aħħar stadju tiegħu ta' bozzar jiena fil-fatt ist il kummenti kollha matul l-aħħar konsultazzjoni pubblika jiena wkoll tajt ħafna attenzjoni lir rapport ta' Simon. Jina għadni wkoll qed konsidra jekk għanni ximbidlu ċertu aspetti tal-proposti inizjali tagħna. Iżda b'mod partikolari jiena fl-aħħar irrid issa nirfina il-proposta dwar il-modifiki tar regoli de minimis u l-limiti kemm għar regoli ta' de minimis kif ukoll notifiki li jridu joħorġu u fl-istess ħin aħna nixtiequ illi nżommu f'moħħna l-kummenti li rċivejna u fl-istess ħin naqbel ukoll ma' rapport li ħareġ min-naħa tal-Parlament li rridu nkopru iktar servizzi soċjali minn dak li aħna għamilna fil-każ tal-pakket tas-sena 2005 dwar il eżenzjoni minn notifika mill-obbligu ta' notifika. Apparti mir roferma li mbagħad konċerna snin snajna 2012 l-qoddim u din ħatkun waħda mill-żewġ inizjattivi li fil-fatina nixtieq niddiskuti magħkom illum. Aħna ħankomplu l-isforzi ħalli bekk aħna nagħmlu l-aġġornament u l-kontroll tal-ajna statali tagħna iktar razzjonali u f'din il-perspettiva matul is-sena d-dieħla jiena ħa nibda inizjattiva ħalli nkunu nistgħu nirriflettu aħjar il-kontribut tagħna għad tkabbir u nneħħu l-ixkil għall-istrateġija li kienet implementata fil-maġġoranza tal-Istati Membri tagħna, ġifieri jiena nixtieq illi issa jkollna diskussjoni kemm jista' jkun miftuħa dwar kif l-għajnuna statali tista' tgħin sabiex tagħti kontribut għat tkabbir u għad-dinamizmu tal-ekonomiji tagħna ħalli jkun iktar kompetittività u fl-istess ħin irridu dejjem inqisu l-ħtieġa li aħna nkunu ħafna iktar stretti fil-kontroll tal-għajnuna statali ħalli bekk naraw li din ma taddiġ il-pakket ta' konsolidazzjoni fiskali li tapplika għal kważi l-istati membri kollha matul is-snin li ġejjin. U fl-istess ħin kif jiena għamilt fil-każ tal-pakket illi diġà introduċejna aħna nixtiequ introduċu il-kontroll tal-inna statali permezz ta' proċeduri ħafna iktar sempliċi sabiex taplikom, jiena naħseb li żgur li ħajkon aktar ċans sabiex niddiskutu dawn l-inizjattivi u bħal dejjem, dejjem noffrilkom dialogu kemm jista' jkun miftuħ u nixtieq li nirċievu wkoll il kontribuzzjonijiet tagħkom għal dan id-dibattitu. Ġifieri fit-tieni parti tal-mandat tal-Kummissjoni il-Kummissjoni ħadd ipproduċi bosta inizjattivi differenti u tqis um, il-perspettiva iktar wiesa tal-ajna statali. Dwar is-sena 2012 aħna naħsbu li hawnhekk aħna din nindirizzaw ukoll it-talba għall kumpens kontra ehm, għall ksur kontra liġi ta' il-ġiet tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq illi fil-fatt nappella illi neħu dawn il- dan qodem il-rati nazzjonali jiena nixtieq ukoll li jkun hemm iktar informizzar fuq il-livell privatu publiku pubbliku tal-politika tal-kompetizzjoni u wara l-aħħar deċiżjoni li tieħdet mill-Qorti tal-Ġustizzja li tissejjaħ Inflator Union aħna qegħdin nippruvaw niproteġu dawn il-programmi ta' leniency fl-istess ħin naraw li jkun hemm kumpens tajjeb għad-danni u naħseb li żgur nistgħu nsibu bilanċ tajjeb bejn dawn iż-żewġ interessi. Kif tafu tajjeb ħafna dan l-infurzar privat tal-politika ta' kompetizzjoni u marbut immedjatament mal-lan tal-kummissjoni illi naturalment aħna nafu li l-Kummissjoni tista' dejjem tniet konsultazzjoni pubblika kif sarf dan l-aħħar ftit xhur u jekk ikun hemm xi dispożizzjoni speċifika fil-qasam tal-antitrust huma ħajkunu konsistenti bissi mal-prinċipji li aħna ħanistabilixxu fl-approċċ orizzontali tagħna dak li għandu qasam collective redress. Jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm bosta suġġetti speċifiċi li huma marbuta mal ajuna statali li ħajkunu deċisi fix-xhur li ġejjin. L-ewwel nett nafu li qabel ma tispiċċa din is-sena aħna adottaw deċiżjoni ħalli matul is-sena d-dieħla aħna ntawlu l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli ta' kriżi speċjali dak li għandu xaqsam l-ajuna statali U jiena l-intenzjoni tiegħi kienet li nneħħi dan ir-reġim ta' kriżi sal-aħħar ta' din is-sena iżda minħabba sitwazzjoni li jinsab fiha s-suq ma naħsibx li hija mossa xirqa li aħna nikkanċellaw dan ir-reġim iżda ħaniposponu il-fatt li nneħħu u nżommu ħalissa u matul dan il-perjodu aħna ħanbidlu il-prezzi tal-garanziji statali u nippruvaw ukoll nżommu f'moħħna r riski li aħna ħadna f'dawn l-aħħar ftit snin, dan l-aħħar tliet snin, anzi meta aħna stabilixxejna il-prezzi tal-garanziji statali u aħna nippruvaw nispjegaw aħjar ukoll skont liema eh, kundizzjonijiet jistaw jibdaħlu ehm, jistaw jkunu vestitu flus ukoll fil-privat. U anka dwar it-targets tal-kapital ta' Quartier 1. Daw aħna nafu illi fil-prinċipju aħna dan nittamaw li ħajkunem tħul ta' kapital minnaħat tas settur privat u meta dan ma jkunx disponibbli dan jista' jkun hemm flus li daħlin mis-settur pubbliku u Naturalment, jekk aħna ħanamlu it-tin, ħanazlu t-tini alternativa, dejjem rridu niftakru illi il-flus tat-taxxi tal-poplu għandhom ikunu għandhom ikollhom prezz xira għalli bekk aħna naraw li jkun hemm sim tajb ta' responsabilta f'dak li għandu x'jaqsam il-fatt li aħna nixtiequ nsalvu l-istituzzjonijiet finanzjarji. Aħna mbagħad ħan introduċu reġim ġdid għall-istituzzjonijiet finanzjarju u bl-istess mod f'Ottubru tas-sena dieħla għandna l-intenzjoni li nadottaw il-linji gwida għall istituzzjonijiet li mhumiex finanzjarji li wkoll għandhom ikunu aġġornati. U dwar il- linji gwidi, linji gwida settorjali li huma importanti għal dan id-dibattitu jiena nixtieq ngħid li qed inħejju linji gwida ġodda li ħajkunu adottati fis-settur tal-avjazzjoni illi jkopru kemm il-kumpaniji tal-ajru kif ukoll il-finanzjament tal-infrastruttura tal-ajruporti. Aħna din inħejju wkoll politika għat trasport maritmu u nafu illi fil-fatt qabel ma tintem din is-sena aħna ħajkonna inizjattiva dwar dan u apparti minn hekk aħna ħanitkellmu wkoll fuq il-kapital tar-riskju u eh, il-Broad Capital Networks u fis-sena 2013 aħna ħanadottaw ukoll l-inizjattivi li għandhom xi jasma' riċerka svilupp innovazzjoni u sal-aħħar tas-sena 2012 aħna ħajkonna nagħmlu reviżjoni ta' l-għajnuna statali għall-Export Credit Insurance u aħna bħalissa qegħdin naħdmu wkoll fuq il-linji gwida ġodda dwar iċ-ċinema, il-komunikazzjoni dwar iċ-ċinema. U dwar l-għajnuna statali li tista' tkun indirizzata lejn dawn is-setturi li ħatkun adottata wkoll fl-aħħar tas-sena d-dieħla. U fil-bidu tas-sena d-dieħla, fl-ewwel tliet xhur aħna nadottaw linji gwida għal l-għajnuna statali li tista' tippenifika l-industri li jużaw ħafna elettriku illi qegħdin ikunu responsabbli wkoll għal ħafna missjonijiet ta' co minħabba li huma jużaw ħafna enerġija bħala input li huwa bbażat fuq eh, l-enerġija fossili. Din eh, l-għajnuna statali trid ukoll tqis il-ħtieġa li aħna rridu nevitaw kemm jista' jkun il-carbon leakage ġifieri aħna l-indrizzaw lil dawk l-industriji li minħabba l-prezzijiet għoljin tal-elettriku minħabba s sistema ġdida tal-ETS. Iżda fl-istessin aħna nafu li l-kumpens ma jistax ikun oli wis illi bħala konsekwenza ta' dan aħna nkunu għadin neliminaw is-sinjali permezz tal-prezzijiet li aħna nixtiequ nittrażmettu grazzi għall-iskema ġdida tal-ETS Dan huwa suġġett eh, ġdid u importanti ħafna wara darba li aħna ħan ippubblikaw linji gwida dwar dan, jkollna konsultazzjoni pubblika wkoll mas-settur kif ukoll mal-istati membri u jien għandi l-intenzjoni li dawn il-linji gwida nadottawhom qabel ma jintemmu l-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla. Ringrazzjak. Thank you very much. Um, I'm taking... Grazie tassew. Jena sen il-qa mistoqsijiet taħt il-proċedura KHDI u għandi l-sur Antolin Varis Diogo, għandi jtna l-Filip u koll Jolajde, Elisa, Sur Simon, Sur Suntus. Għaw xaħtiħor? Ramon? Tajib wis, mela għanna lista pjuttost twila unek? U għanna sija. Mela ħani provaw natu l-kelma l-persuna kull wieħed, kulħadd jagħmel mistoqsijiet tiegħu, mbagħad il-kummissarju jkun jista' jwieġeb. Mbagħad jekk ikollna kaos kbir, ovvjament nbidlu sistema. Mela ħanat il-kelma l-Antolin. Grazzi tassew, Signor President, u grazzi tassew lill kummissarju għal prezentazzjoni li tana hemm numru ta' inizjattivi għas sena li ġeja u nasab l-approċ ġenerali biex nipromuovu tkabir sostenibli huwa wieħed tajjeb. Nixtieq nitlob għal aktar dettalji hawnhekk rigward numru ta' punti. Per eżempju, miżuri viżavi l-kriżi u l-kwistjoni anke ta' kumpens Dan is-semma wkoll fix-xandir. Kumpens għal drittijiet eżekuttivi bħala parti minn sistema ta' garanziji. Jien nasab li l-Kummissjoni taġixxi u tieħu azzjoni immedjata fuq dawn il-kwistjonijiet. Umbagħad nixtieq ukoll inkun naf l-evalwazzjoni tiegħek rigward il-bidliet fil-bidliet ta' kreditu fil-Unjoni Ewropea u kif nistaw nistabilixi dan il-kreditu li huwa vitali jekk aħna dejjem rridu noħorġu mill-kriżi. Issa rigward ir-ratings hemm inizjattiva naħda l-Kummissjoni u reċentement kienet ħarġet informazzjoni li kienet ħaġa żbaljata li naqsu ir-rating għal Franza U kien intqal ukoll din jista' jkun ibbażat fuq numru ta' kontratti li kienu qegħdin ibassru konklużjonijiet. Però dawn il-kontratti huma mhumiex kompatibbli mal-politika ta' kompetizzjoni fil-fatt jistgħu iffixklu l-kompetizzjoni anki ix-xogħol tas-suq. U għalhekk l-aħħar mistoqsija. Is-settur ta' tbaħħir il-miżuri fuq dan is-settur jista' jkun aktar informazzjoni dwar dan? Mela, jina il-president tal-bitni biex nżom fil-qosor. Pro nishtiq nwieġeb il-mistoqsijiet tas Sur Antolin. Mela, fil-qosor, malar malajr. it trattament ta' bonus fil-banek li għedin jirċivu lajnuna mill-istat bħala autorità responsabli għal supervizjoni tajnuna tal-istat aħna nistaw nimponu, fil-fat nimponu deċiżjonijiet li għajdu li lajnuna għanda tkun kompatibli ma pjani ta' ristrutturar u hemm limiti fuq id-distribuzzjoni ta' oti ta' bonuses ġifiri li jihdu eh, flus pubbliċi f'dak li għandu xie ma' tħul ta' dividends limiti fuq ħlasijiet ta' bonuses. għal nies li jirċievu u li għandhom rati fissi, e, isħma fissi. Ġifiri li tikunem distribuzzjoni ġusta ta' sforz u fuq livell legali, aħna ma nistawx niprojbixxu ċertu sistemi ta' rinumerazzjoni li jeżistu minn eh, kumpanniji, is-Sur Banjel ħaj jkun f'din il- fuq dan il-komitat warna f'sinar qed jipprova jfassal eh, proposti li jagħmluha possibbli għall awtoritajiet biex jirregolaw biex eh, biex ir-regolaturi kun jistaw jifissaw limiti il-flus, pero l-istat li jipprovdi finanzi pubbliċi għajuna l-istat ikunu jistaw jifissaw kondizjonijiet. Biex natikom eżempju, per eżempju, fil-Renju Unit kienem 50 taxxa ta' 50% fuq il-bonuses li kienu għedin jitqasmu mill-banek, pero fuq il-vel legali, aħna ma nistawx namlu hekk legalment bħalissa il-flus tal-kreditu issa, hawnhekk għandna problema. Lajnuna tal-istat, fil-fatt, waħda mill-annijiet tal-istat biex jipprovdi finanzi lill entità pubblika li tkun edha f'sitwazzjoni u tkun possibbli għalija biex tilħaq l-obbligi tagħha biex tiffinanzja l-ekonomija permezz ta' dispożizzjoni ta' kreditu. Aħna ma nistgħux infasslu kundizzjonijiet fuq il-fat li jekk għandix ngħidu l-istat, jekk l-għajna tal-istat għandux ix kredibli jew jekk il jistaw jistgħu jagħmlu hekk. Fil-fatt l-istati li ħaddu dan l-impenn qed isiburuhom diffikultà f'dak li għandu x'jaqsam li jassikuraw li dawn l-impenni fil fat l-impenni jiġu applikati mill kumpanji finanzjarji u entitajiet u minnu fil-fatt li reċentament fil-ftehim li ntlaħaq fekofin u anke fil-Kunsill Ewropew rigward rikapitalizzazzjoni tal-entitajiet finanzjarji nisemmejt aktar kmieni l-ewwel net bil-kapital privat u mbagħad aktar il-qoddim jekk dan ma jkunx possibbli ġifri biex wieħed jagħmel kapitalizzazzjoni mill-ġdid permezz tas-suq jew mod privat jew mbagħad permezz ta' finanzi pubbliċi, l-ewwel qan ta' dan ir-rekapitalizzazzjoni u li nassikuraw li dawn l-entitajiet ikunu jistgħu iselfu jiffinanzaw l-ekonomija reali. It-tieni net nipprovdu mandat lill-Aġenziji ta' Supervizjoni tal-Banek sabiex bekk huma jkunu jistgħu jaraw sa liema punt ir-rekwiżiti ta' kapital taħt l-ewwel livell ikun kompatibli ma finanzjament adegwat tal-ekonomija, ġifri rekapitalizzazzjoni li jiġi deċis fuq livell Ewropew ma jiġix użat bħala alibi għal l-entitajiet finanzjari biex jispiċaw zbilanċjati bil-mod kif huma jaħdmu. Pero għajnuna tal-istat ma taffetwax l-aġenziji ta' rating Ippermettu li nirrepeti xat. Mela, il-problema bl-Aġenzija ta' rating, jekk nanalizzaw dan fid-dettal, di mhix problema li Hemmhekk hemm problemi bil-Aġenzija ta' rating u bil regolamentazzjoni tagħhom u fil-fatt il-Kummissjoni approvat eh, l-interessi ta' konflitt u edha tassikuri li aġenti oħra jkunu jistaw jidħlu f'dan il qasam f'dan is-settur. Però ħna ma narawx problemi f'dak li għandu xieqsa ma' kwistjoni ta' antitrust, ta' sfiduċja u l-abbużi, per eżempju, l-abbużi li saru meta wieħed bat informazzjoni l ċertu tip ta' aġenti ekonomiċi qabel l-informazzjoni eh, tkun disponibbli għall-operaturi fuq is-suq, ġifri mod ġenerali, xaktarx din xi ħaġa li seħħet fi Franza, din hija xi ħaġa li wieħed irid iħares leja bħala abbuż tas-suq. U anki li tittieħed disċiplina finanzjar mhix kwistjoni li taqa' però taħt il-kompetenza ta' antitrust imma hija xi ħaġa li taqa' f'idejn ir-regolaturi li jkunu qegħdin eh, iħarsu x'inhu jiġri fis-suq met jabbuża mis-suq. Aħna qed naħdmu fuq linji gwidi wkoll għas-settur marittimu. Aħna wkoll qed inħarsu b'attenzjoni dan is-sentur, għalissa ma nistax ngħidilkom eżattament x'ha jkunu riżultati fl-aħħar mill-aħħar, però aħna wasalna fit-tmiem tal-proċess ta' konsultazzjoni U jekk intom interessati, aħna nista' niġi hawnhekk u nispjegalkom eżattament x'inhi s-sitwazzjoni. Settur tal-bastimenti kif ukoll kwistjoni tal-faham u għall-unika settur li għandu linji gwida speċifiċi għal għajnuna tal-istat. U aħna ddeċidejna li nżammu daw il-linji gwida għal dan is-settur biex ma nintrodux fis-settur tal-bastimenti eh, linji gwida orizzontali jew kondizzjonijiet għal ristrutturar jew inkella assistenza settur tal bastimenti bla dubju qed jesperjenza diffikultajiet. U jeħtieġ linji gwidi linji gwida s-settur, pero s-settur japplikom daw il-linji gwida. Kif jagħmlu ħaddieħor u anki japplikaw kriteri ġenerali ġifri li l tal-istas ma tistax tiġi użata biex iż mod artifiċjali setturi li kieku ma jkunux kompetittivi, aħna nistaw nżommu l-karatteristiċi ta' dawn il-linji gwida għal dawn għall-għajnuna tal-istat f'dan is-settur, per rridu naraw eżattament ċtit ta' għajnuna tamela possibli biex is-settur ikun jista' jimxi l qoddim biex ikun innovattiv, kompetittiv. U rridu naraw ukoll x'tip ta' għajnuna, jew kella x'tip ta' eh, benefiċċju eh, benefiċċji qed jaħsad minn dawn minn din l-għajnuna tal-istat għaxan xin nżommu situazzjoni li ma tistax tkompli wara kollox. Ja ħaġa li ngħinu l-innovazzjoni, però hija ħaġa oħra li nżommu ħaġa artifiċjali ma taħdimx, ġifri kumpaniji li wara kollox kiku mingħajr l-għajnuna tal-istat jaqgħu missu. Tajjeb wis, mela għandna sija u għandna 10 minuti, issa għanna inti ħadd 6 minuti, ġaħlina 12 minuti, għallu rridu nilqaw żewġ mistoqsijiet fl-imkien mela ħan nisimaw li var imbat sewfi, imbat il-komissar jirrispondi. Grazzi tassew. Mela għaziz komissarji na nishtiq insaqsi dwar il-politika agrikola komuni. Any finish. Ah, well, we haven't into English, so... Il-President tajt mannix m'għandniex siċ iġbranna problema hawnhekk. Iva, qed taħdem l-interpretazzjoni. Mela. Kummissarju, jiena xtaqtna mi mistoqsija rigward il-politika agrikola komuni. Jina nifhem il-fatt li dan mhux il-qasam tiegħek, però minħabba l-fatt li dan ikopri aktar minn 40% tal-budget u 100% tal-art eh, l-art li tinħadem aħna nafu li nafu xini l-vizjoni tal-Komissarju għall-Agrikoltura u anke l-futur tal-Agrikoltura aħna qed nitkellmu dwar il-pagamenti diretti u qed nitkellmu dwar perjodu ta' tranzizzjoni fejn l-istati membri kollha jigżbu ħlas medju għal kull ettaru. U l-perjodu ta' tranzizzjoni għal din il-somma medja iddum għal 17 sena. U jnet nara tip ta' distorzjoni hawnhekk f'dan il-qasam, jekk aħna maħniex kapaċi nagħmlu tranzizzjoni aktar mħaffa, għandna neħħu daw il-lasijiet diretti niprojbixxuhom, forsi għandna niffinanzjaw ir-riċerka għall-ispazju minn flok. Allora x'taħseb inti dwar dan? Uh, no, I'll take two questions. Uh, we're, we're short, we're, we, we, we weren't in, disciplined enough, so now Sophie il-kelma Sofi. Grazzi ta' sew, l-odwa tajba kummissarju. Jien għandi żewġ mistoqsijiet osra waħda għandha hija ta' natura ġenerali. Jiena naħseb li f'dan id-dibattitu ġenerali fuq l-ajuna tal-istat, il-konċett li naqsu l-ajuna tal-istat hija huwa daqsxejn mitluf għalix il-prinċipju u li mux permess, mbatem serju, serje sħiħa ta' ċezzjonijiet u jina jider li jisqot nitkelmu dwar redistribuzzjoni ta' jnuna tal-istat aktar milli nerġaw nizawh mill-ġdid. Iva jista' jkollu benefiċċji inti tajtu titlu dan il-diskussjoni kif l-għajnuna tal-istat tista' t-kontribuċi għal tkabbi, però tista' t-kontribuċi għal tkabbi, però iskellu koll kompetizzjoni. U flus pubbliku pubbliċi fi żminijiet ta' austerità u xi drabi jiena nħoss li dan il-kontinent qed issir dipendenti fuq is-sussidji U jien preferi kolli dibattitu fuq kif aħna nistgħu nużaw din id-dipendenza fuq is-sussidi aktar milli kif nistgħu nespanduha din id-dipendenza. Tieni mistoqsija speċifika. Illum il-gvern tal-pajis tiegħi tal-Olanda x'aktar ser jaffaċċja mozzjoni ta' ċensura minn wieħed mill-partiti politiċi rigward il-kwistjoni tajnuna tal-istat għal proprjetà is-settur ta' proprjetà u dan tħabbar il-bira flaxxija U naħseb id-dibattitu Olandis għandu bżon naqra ta' kjarifika u jien nixtieq nikseba din l-informazzjoni minn ħatija għaliex xi partit qed jgħidu li ilkom imponit limiti massimi obbligatori fuq il-settur tal-propieta u Ma nasibx li dan huwa minnu, jien nasab li huwa l-gvern olandiż li ddeċida mbagħad il-Kummissjoni qiegħda tajt iva jew le jaqgħu taħt ċertu regoli. Allura nixtieq tikkjarifika dan din l-informazzjoni għal pubbliku Olandiż. Umbat it-żewġ partiti din jgħidu li r regoli fuq l għajn tal-istat ser jinbidlu, umbat aħna nistgħu niddeċidu nagħmlu rridu fl-Olanda. Jiena ma smajt xejn dwar dan, però forsi jiena ġejt informata ħażin għalhekk forsi tkun tista' tagħtina aktar informazzjoni. Umbat nixi nkun naf li jekk inti taħsibx li jew jekk inix sejra żbaljat, jekk hemmx ilment formali mill proveduturi kummerċjali rigward is-settur tal-proprjetà fl-Olanda li forsi jistgħu jkollhom impatt fuq id-definizzjoni ta' x'jista' jitqies bħala eh, proprjetà soċjali jew inkella attivitajiet kummerċjali fl-Olanda. Grazzi. Okay, thank you very much. Grazzi tassew. Mela, rigward il-kwestjoni tal ħabib tiegħi Sur Palav, verament ikolli ngħidlek ma nafx kif ħanwieġbek. Jien m'iniex espert fil-CAP. Pero id-deċiżjonijiet li il-Kommissjoni jew inkella l-Kunsill u l-Parlament jaddottaw fuq il-politika agrikola komuni u l-lassijiet marbuta magħhom bħala definizzjoni mistgħux ikunu kontra regoli tagħna għaliex dawn ma regoli tagħna wara kollox. Allura kull tip ta' ħlas bażati fuq deċiżjonijiet adottati min-naħa tal-Unjoni Ewropea għatmu ser ikunu konsidrati bħala jnuna tal-istat u din bħala definizzjoni li ħarġet mill-budget tal-Unjoni Ewropea. ċfri, din dan ma flus mill-budget tal-Unjoni Ewropea miex jnuna tal-istat. ċfri, jien ma nistax inwieġeb il-mistoqsit jekk xi minix espertin iktar bniedem urban mill-rurali. Issa biex innaqsu l-lajnuna tal-istat jew nżidu l-lajnuna tal-istat, din mhix deċiżjoni tagħta, din hija deċiżjoni tal-istati membri Hemm stati membri li għandhom ħafna għajnuna tal-istat eh, fil-iskemi tagħhom jew fil-programmi tagħhom. U din għajnuna mill-istat eh, tkun kompatibli mal-linji gwida, emmek kollox tajje, pero kull darba li din għajnuna mill-istat ma tkunx kompatibli mal-linji gwida, aħna niddeċidu eh, nejdu li din nejdu deċizjoni negattiva anke bil-kupru. Per di deċizjoni li tiġi minna ħati għaj Jiġifieri rridu naraw salima punt għandu jizdiet jew jitnaqqas lajnuna mill-istat f'kull pajjiż. Ġifri jew ikunu kompatibli u ma jkunux kompatibli u f'ċertu każi taħt ir-regola de minimis ma jkunux meqjusa bħala għajnuna mill-istat. Il-mistoqsija tiegħi din minħabba l-fatt li aħna qegħdin f'perjodu li ser ser ikun hemm fis-snin li ġejjin u l-konsiderazzjoni fiskali fl-istati membri għandha tkun aktar iffokata fejn l-għajnuna mill-istat hija kompatibbli u fejn flus pubbliċi m'għandhom eh, jinħlew, anzi għandhom jiġu eh, m'għandhomx anzi jħolqu distorsjoni tas-suq, distorsjoni fil-kompetizzjoni ir-raġunament għal dan il-kontroll u l-nevitaw distorzjoni fil-kompetizzjoni. Għaliex? Jekk dan ma jkunx lantana, għaliex inkella eh, il-Kommissjoni sertina tal-responsabilità biex tħares l-għajn tal-Istat, però fil-perjodu ta' konsolidazzjoni fiskali u fl-istess waqt, perjodu fejn aħna għandna bżonn insaħħu il-potenzjal tagħna ta' tkabbir, Aħna rridu nixtu l-attenzjoni tagħna, nifukaw u nixtu l-isforzi tagħna, anke nużaw il-flus pubbliku bl-aħjar mod li nistgħu. Fejn ovvjament dan il-flus pubbliku jkun jista' jżid tkabbir potenzjali u anki jkun aktar rigorus f'dawn l-oqsma kollha fejn l-us tal-pubbliku mhux eh, ġifieri Eh, ma ridux li il-flus pubbliċi jħolqu distorzjoni fil-kompetizzjoni u jinħlew. Din il-pożizzjoni tiegħi. Aħna bdejna nintroduċu analiżi ekonomika fil-linji gwida tagħna l-Ajnuna tal-Istat u naħseb b'dan il-mod aħna qed intejbu l-effiċenza tal-kontrolli tagħna aħna mhux biss qed nixtu l-attenzjoni fuq il-fatt li neliminaw id-distruzzjoni tal-kompetizzjoni, ma tixħat l-attenzjoni fuq il-fatt li nippruvaw niksbu l-aħjar valur għal fus pubbliku li qed jiġi użat għal għajnuna mill-istat għal ċertu skemi. Din hija l-filosofija tal-Kommissjoni tagħna. Issa, il- id-djar għal-għaniet soċjali. Sa jina kemm il-darba tkellimt eh, fuqra differenti fuq dan ir-rigward, però jiena minix politiku olandis, u qatt ħankun polit politiku olandis. Forsi ma nafx fil-ġejjini, ma ma naħsibx li ħajkun il-kas. Allora jien minix involut f'din id diskussjoni, jiena naf li dan huwa suġġett importanti ħafna fl-Olanda, però miex diskussjoni fejn il kummissjoni tuħu sem, kif attenti il-gvern Olandiż xi darba ddeċida ċertu limiti massimi sabiex joħloq distinzjoni bejn min jista' jibbenefika u min ma jistax jibbenefika mill-politika ta' midjar tal-gvern. Din hija diskussjoni ħadet ħafna snin, naħseb anka seba' snin. U reċentament taħt ċertu kundizzjonijiet kien hemm dikjarazzjoni ta' kompatibilità. Pero daqshekk dan il-limitu massimu huwa kompatibbli taħt il kondizjonijiet eh, infasla fid-deċiżjonijiet tagħna adottati fl-2009 ġifri qabel ġejt jien, qabel wasalt jien. Kif tista' tintervjien il-Kommissjoni fil-politika tad djar tal-Gvern fl-Olanda? Dan jista' jseħħ biss jekk l-awtoritajiet Olandiżi bidlu il-qafas preżenti, jiġifieri f'dan il-każ iridu jinnotifikaw għaliex bħalissa l-qafas prezenti kien validat mid-deċiżjoni tagħna tal-2009, issa jekk dan il-qafas jinbidel, dak il-każ aħna rridu nirċivu notifika u mbagħad irridu niverifikaw u naraw. Dak kollox. Jiġifieri qed nirrepeti dak li huwa evidenti u evidenti għalik ukoll, però forsi mhux għal ħaddieħor. Jiena diġà semmej dan il-punt eh, mal-membri oħra ta' ma' deputati oħra tal-Parlament, jiena repetejt l-istess kliem, l-istess ħaġa, anki l-gvernijiet. Reċentament eh, ċemplu li u jiena spiegajtilhom x'in is-sitwazzjoni, Id-direttur ġenerali, is-sur Alexander Ilat Italjani li huwa Olandis, imma mhux politiku, ma Olandis kien preżenti wkoll fil-Parlament, saqsin l-istess affarijiet. U tafx qed infisser jien hawnhekk qed nitkellmu fuq il-politika Olandiża. U rigward l-ilmenti li sarek minix sejr zbalja din il-kwistjoni tal-2009 tinsab qoddim li CJ, l-Qorti tal-Ġustizja Ewropea, u l-partijiet involuti F'din il-proċedura ġejjin miż-żewġ naħat ġifir dawk li jikkonsidraw li limitu massimu u għawis ebbax u fil-waqt li hemm oħrajn li l limitu massimu għawis qoli. Iż-żewġ partijiet qegħdin jiġu rappreżentati fil-proċedura li tinsab quddiem il qorta tal-Ġustizzja Ewropea. Uh, an interesting Din hija statistika interessanti ħafna meta niġu għan tal-gvern. Fl-Ewropa donna isna ikollna aktar minn 50% tal-GDP li jkunu ġejjin minn nefqa tal-gvern bat irridu jkunu jafu li eh, fl-aħħar mill-aħħar aħna jkollna biss 20% ġifieri mbata aħna rridu naraw minnu l-kapitalistu minnu l-komunist. Naddu għal sinji għal mistoqsija ta' Sinjora Capping u bat natu l-mistoqsija ta' Sur Feo. Mela, nix nistaqsi mistoqsija fuq l-FTT, Financial Transaction Tax. Din ġiet proposta fiħdan il-Unjoni Ewropea, però jiena naħseb ukoll li ma naħsibx li ser tiġi adottata fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, bat Franza u l germania diġa indikaw li huma lesti li jintroduċuha fl-Eurozone u Ewropa fuq żewġ binarji. Iġifri kollok Ewropa, Unjoni Ewropea bil-FTT fiħdan il-Eurozone bat din ma tkunx prezenti barra l-Eurozone. Issa, il-mistoqsi tiegħi hija marbuta mal-kompetizzjoni x'ngħidu dwar is-sitwazzjoni li stessa għal kulħadd. Għaliex aktarx li ċertu servizzi finanzjari se jħallu żona tal-euro u jmorru fl-Istati Uniti u jew Singapore u din ovvjament qed tmur kontrina sal-mistoqsija hija din mill-perspettiva tiegħek bħala Kummissar tal-Kompetizzjoni. Il-FTT fiż-żona tal-euro hija kompatibbli mal-prinċipju ta' sitwazzjoni stessa għal kulħadd li wieħed irid ehm, jipproteġi f'żminijiet tajbin u kemm ukoll f'żminijiet ħażina. Għamun jek kumsar Nishtiq nibda billi nifraħ, nifraħ lek l-ewel net fuq kif il-prezentazzjoni tijak irnexxi lek tkopri l-kompetizzjoni u tkabbir fi żmien ta' kriżi. Fuq l-istess rigward jien għandi mistoqsija x'ressaqlek. M'hemmx possibilità f'dawn ċirkostanzi biex individwi jitolbu għad-danni għal kumpens dan il-qasam? Il-Kummissarju fid-diskors tiegħu rrefera l din is-sitwazzjoni u qal li forsi l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Kif nistgħu niżguraw li dan ikun kompatibbli mal-tkabbir għall kumpaniji wara kollox? Għaliex din it-talba l-kumpens għad-danni titqis mal-multi li jkunu impost ħafna drabi mill-Kummissjoni. Ma jkunx biżejjed għall-kumpaniji f'dak ir-rigward Imbagħad it-tieni mistoqsija li xtaq terressaq fuq rekwiżiti għan notifiki finanzjarji. Fil-proposta min-naħa tal-Kummissjoni hemm tentattiv li nżidu l-kompetizzjoni fis-suq. U hemm sensiela ta' miżuri li huma msemmija, pereżempju notifika l-ħolqien ta' skali eh, armonizzati għall-aġenziji kollha u inti taħseb li dawn il-miżuri ser jiftħu s-suq meta mqabbel bħalissa x'bħalissa għandna suq li huwa magħluq biex ngħidu hekk tliet kumpaniji kbar u dan ħaloq diffikultajiet kollha li esperjenzajna. U ma tħoss li hemm bżonn ta' miżuri oħrajn li huma meħtieġa sabiex tassew niftħu s-suq għall aġenziji oħrajn? Grazzi. Ok, thank you very much. Grazzi ħafna. Fir rigward l-FTT, din hija proposta mibawta min-naħa tal-Kummissjoni lill parlament u l-Kunsill għall unjoni Ewropea kollha u jiena ovvjament bħala membru tal-kulleġġ tal-kummissarji nappoġġa bisħieħ il-proposta tagħna u nħaddana naqbel mal-proposta qed għattajt il-proposta din hija pożizzjoni tiegħi mhux biss bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea iżda hija l-pożizzjoni personali tiegħi wkoll. Jena nħoss li l-Unjoni Ewropea kollha għandha tadotta taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. L-FTT. Kumment ġenerali fir rigward l-lajnuna statali, distorsjonijiet tas-suq u tassazzjoni, skont il-talim u skont il-ġurisprudenza hemm distorsjonijiet fil-kompetizzjoni meta ikun hemm livelli differenti ta' tassazzjoni li jkunu jeżistu fih dan stat membru partikolari u dan joħloq diskriminazzjoni kontra aġenti ekonomiċi meta mqablin ma' oħrajn. Għalhekk jekk taxxa tiġi deċiża b'selettività fih dan il fruntieri ta' stat membru partikolari aħna nirreaġixxu. Iżda jekk stati membri differenti jkollhom livelli differenti ta' tassazzjoni imbagħad nkunu nixtiequ li nirreaġixxu iżda ma nistawx. Naf li livelli differenti ta' tassazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea joħolqu f'ċertu okkożjonijiet distorzjonijiet, livelli differenti pereżempju tal-rata tat-taxxa tal-kumpaniji li tassew tista' toħloq distorzjonijiet. Iżda mbagħad meta din differenza fir-rata tat-taxxa tal-kumpaniji hija bejn l-istati membri, bejnietom u mhux fiħdan dan stat membru partikolari aħna ma nistgħux nirreaġixxu legalment. Fi rigward il-mistoqsijiet tagħkom, l-infurzar privat tal-kompetizzjoni u l-infurzar pubbliku tal-kompetizzjoni għandhom ikunu kompatibbli. Neħtieġu nikkoordinaw aħjar l-infurzar pubbliku privat u dan qed li huwa l-intenzjoni tal-inizjattiva leġislattiva li naħabbar ta' sena d-dieħla. Fl-opinjoni tiegħi, l-infurzar pubbliku għandu jiġi qabel l-infurzar privat ma nistax nobligaħ dan dan nishti iżda jkun aħjar l-infurzar privat għandu jqis id-deċiżjonijiet li jkunu adottati mal-infurzar pubbliku tal-kompetizzjoni u dan jinkludi l-multi. Madanakollu, jekk ikun hemm talba għal danni għal kumpens permezz ta' infurzar privat u jekk dan jantiċipa d-deċiżjonijiet tal-infurzar pubbliku u l-multi marbuta mal-deċiżjoni ta' infurzar pubbliku jiena qatt muser nikkonsidra li l-multi, iċ-ċitazzjonijiet motija tal-kumpens l-infurzar privat bħala anticipazzjoni tal-multa stess. Lan tal-kumpens għad-danni huwa differenti meta mqabbel ma lan ta' multa adottata permezz ta' infurzar pubbliku. Meta aħna nadottaw multi wara deċiżjoni ta' infurzar pubbliku lantana mhux li nagħmlu nagħtu kumpens il-min ikun bata mid-danni iżda l-antana huwa li nkunu nistgħu nagħtu kastigi u nkunu ta' deterrent. U dan huwa differenti. U għalhekk qatt ma se nirrevedi l-multi fil-responsabilitajiet tal-infurzar pubbliku minħabba l-eżistenza tal-infurzar privat. Dan għandu jkun ċar. Issa fil-rigward il-ftuħ tas-suq fil-politika ta' kompetizzjoni l-iktar deċiżjonijiet importanti huma deċiżjonijiet individwali każ wara każ wara każ. F'kull deċiżjoni li aħna nadottaw kontra kartels, pereżempju, kontra l-abbużi ta' pożizzjonijiet dominanti jew inkella deċiżjonijiet biex nresqu jew npoġġu kondizzjonijiet u mergers, pereżempju, fost affarijiet oħra, aħna nixtiequ innaqsu ix-xkiel għal tul fis-suq. U għalhekk il-politika ta' kompetizzjoni hija għodda fantastika biex niftħu bibin beraħ għal min jixtieq jidħol mill-ġdid fis-suq. Jew bħala eh, aġent ġdid. U din hija xaġa importanti ħafna għalhekk l-infurzar tar-regoli ta' kompetizzjoni jgħin li niftħu swiq u l-naħħija ta' xkil fl-opinjoni tiegħi. Eh, thank you very much. Since you Grazie ħafna. La darba semmejt ir-rata tat taxxa tal-kumpaniji bħala distorsjoni nħoss li jkun ġust li nsemmu li r-rata, il-bażi tat taxxa hija importanti ħafna wkoll u forsi iktar importanti saħansitra, għaliex faċli li naraw rata ewlenija x'inhi, iżda iktar diffiċli tkun taf il-bażi tat-taxxa x'inhi. U din hija kompetizzjoni moħbija. Naqbel miegħek, Sinjura President, iżda kont qed inqis li minħabba li aħna ressaqna proposti għal tax l-CCCTB aħna nħossu li dan ħana dottaħ malajr kem jistajkun jkun ħana fokaw biss fuq il-kwistjonijiet ta' rata. Tajja pwis, mela teres u taxxi. Issa, Filip un bat Lisa. jozbo, Filip. Boja għablar Frances, se bon? Nista' nitkellem bil-Franċiż? Ħarressa żewġ domandi fil-qosor l-ewwel nett kien hemm inkjesta min-naħa tal-Kummissjoni fuq manipolazzjoni partikolari tar-rata tal-rimbors, jekk mhux sejjer żball. Mhix l-ewwel darba li qed naraw inkjesta bħal dawn u mbagħad hemm inkjesta stħarriġ fuq dan l-aħħar m'għandniex li tidħol fid-dettall, qed nitkellmu dwar sospetti u rridu nafu aktar min-naħa tagħna x'qed jiġri Memx għalfej semmi smijiet, hemm stħarriċ ieħor ta' dan it-tip, hemm stħarriċ għaddej bħalissa x'nafu kemm is-sistemi ekonomiċi u finanzjari għaddejjin minn diffikultajiet bħalissa u għalhekk il-fatt li jkun hemm manipolazzjonijiet tar-rati ta' taxxa kull ma jagħmel huwa li l-pis fuq is-suq ikun aktar gravi. Issa l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dan l-aħħar eh, ċensurat l talba min-naħa tal-Gibraltar ehm, li huwa territorju tar-Renju Unit. Bħalma nafu dawn l-imposti, dawn it-taxxi fuq il-kumpaniji rriżultaw bħala għajnuna illegali li naħatu l-kumpaniji. U l-ek nishtiq nkun naf is-servizzi ta' qed jagħmlu stħarriġ fuq dan ir-rigward bħalissa hemm inizjattivi reali konkreti minnu fiħ li qegħdin jaraw kemm l għajnunit fiskali huma adottati minn naħa tal-Istati membri Fir rigward l-aspett fiskali dan jista' jkun distorsjoni tas-suq intern pereżempju. Xi tajt dwar dan? Grazzi. Obrigada. A minha primeira questão tem a ver exatamente com aquilo. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija marbuta ma' dak li qal Filip. Jiena bajt kemm xejn diżappuntata li fil-programm għall-2012 ma kien hemm l-ebda referenza għal rati ta' taxxa għall importazzjoni diretti. Naħseb bħalissa din hija distorsjoni tal-kompetizzjoni u t-tieni nett fuq lajnuna statali, lajnuna mill-istat għal settur finanzjarju. Jien għandi dubju tiegħi li huwa possibbli li nagħmlu regolamentazzjoni ċara fuq għajnuna bħal din mingħajr ma jkun hemm progress f'qafas għal kriżi bankarja fl-Ewropa. Bekk il-banek infushom ikun jistgħu jistabilixxu fond biex ikun jistgħu jsolvu s-sitwazzjoni flok li aħna noqogħdu nkomplu għaddejjenek din is-sitwazzjoni ta' interventi min-naħa tagħna bħala stati membri. Aħna għal daqstant nixtieq nkunu nafu x'qed tagħmel il-Kummissjoni u sa ċertu punt taħdem mas-Sur Barnier fuq dan. Jiena nammetti li għandi dubju tiegħi wkoll li tliet aġenziji li qed jiddominaw 97% tassu suq dawn huma rating agencies li tnejn minnhom sa ċertu punt għandhom l-istess eh, azzjonisti. Din mhix ksur tal-regola tal kompetizzjoni, tal-liġi tal kompetizzjoni fl-opinjoni tiegħi ħsibt li iva hija distorzjoni. Bet l-aħħar mistoqsija fuq Euronext u il konsulensi u il-Deutsche Börse, il-borza tal-Germania. Naf li kien proposta soluzzjonijiet u din twassal għal aktar trasparenza fissu u toħloq kundizzjonijiet biex bekk ikun hemm żieda tal-finanzjamenti tal-ekonomija reali. U nkella tħoss li dan ħajkun kazbir tal-komponenti tal-kompetizzjoni dan ir-rigward. Grazzi. Nitkellem l-Ispanjol? Tajab wisna. Grazie ħafna. L-ewwel net ħanibda bil-Franċiż imma. Xtaqt eh, nitkellem dwar l-Eurobom. Ħan nagħmel xi kummenti minn ħati iżda ma nistax nikkumenta illum f'dan il-qasam. il qasam Fuq is-sentenza min-naħa tal-qorti u referenza għal Gibraltar, ta' bilħaq aħna sodisfatti ħafna minn din is-sentenza min-naħa tal-qorti Ewropea Ġustizzja, konna sodisfatti għaliex segwejna il-pożizzjonijiet li ttieħdu mill-Kummissjoni fuq dan il-punt. U l qorti appoġġat l-argumenti tal-Kummissjoni qalet li kien hemm diskriminazzjoni minħabba t trattamenti selettivi ta' ċertu kumpaniji f'Gibraltar. U kienu kumpaniji offshore. Mod speċifiku, għalhekk mhix kwistjoni ta' fejn kien hemm diskriminazzjoni bħala riżultat ta' differenzjazzjoni tar-rata ta' tassazzjoni li kienet rikonoxuta bħala kuntrarja regoli ta' kompetizzjoni iżda fl-istess ħin aħna għandna wkoll sentenza mill-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja li tistabilixxi li hemm diffikultajiet fir-rigward it-tax havens. U għalhekk naħseb li dan huwa importanti ħafna mhux biss fil-kwistjoni ta' għajnuna statali iżda f'kwistjoni aktar ġenerali. Peress li huwa importanti li namlu analiżi aktar dettaljata u sħiħa fuq il-kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni mit-tassazzjoni fir rigward il-punt di vista tal-kompetizzjoni natlobt il-DG kompetizzjoni biex ħejju dokument ta' diskussjoni li jateħarsa lejn kif nistgħu insaħħu l isforzi tagħna biex niġġieldu din it-tip ta' diskriminazzjoni bħala parti mill-isforzi tagħna għal qasam tal-għajnuna statali. Naf li s-sur Lombard u interessat ħafna f'dan id-dibattitu u għalhekk nittama li nkun nista' nżomm il-kumitatu lilu personalment informat dwar il-konsiderazzjonijiet u l-konklużjonijiet li nagħmlu. U nittama li nista' nserra fuq l-appoġġ tagħkom u fuq il- lajnuna ta'kom f'kustjoni bħal din. Biex iwieġeb lis sinjura Endveld għabbelat li fil-kwistjoni tal ajnuna statali konna eh, f'sitwazzjoni ta' konsolidazzjoni fiskali u din importanti f'dan ukoll. Mhix biss dwar espansjoni, dwar il skużawni, dwar il nefqas danke dwar it-ħul. U għalhekk rridu naraw jekk isser ikolna dibattitu aktar dettaljat fuq kwistjoni bħal dawn matul is-sena 2012. Elisa, fuq il-koordinazzjoni tat-taxxa l-Ispanjol ħana referi għal dak li għat sur Lambert u fir rigward l-lajnuna statali u l-politika ta' kompetizzjoni. L-istati jistaw jamlu taxxi, eh, jistabilixu xunu ma taxxi, iżda ma nistax namlu nitkelmu aħna fir rigward it-ħul. Nafu li rridu aktar koordinazzjoni fiskali, id-distorsjoni tal-kompetizzjoni feħdan is-suq intern jispiċċaw b'dan il-mod u dan grazzi għall koordinazzjoni għaliex il-koordinazzjoni dejjem teħtieġ li jkun hemm rida politika minn dawk li jridu jkoordinaw, jiġifieri l-istati membri li stabilixxu t-taxxi. Tassow nistgħu niksbu riżultati li ma nistgħux niksbuhom bil-kontroll tal-għajnuna statali, għax dejjem ħabtu wiċċna ma' ħajt, ħajt li semmejtilkom qabel ta' x'inhuma d-diffikultajiet li naffaċċaw. Hemm differenza fil-prassi li tista' teżisti bejn żewġ stati membri u li ma tistax tispjega hawnhekk u ma tistax titrattaf lajnu għajnuna statali għax skont il-kazistika kull stat membru fil-suq tiegħu għandu lok ta' manuvra biex ma jintrodux xiex eh, diskriminazzjoni f'kull suq nazzjonali iżda biex jagħmel differenzazzjoni mis sitwazzjoni tas suq ta' pajjiż ġar, pereżempju, anke fih dan suq waħdini. Permezz ta' koordinazzjoni nistgħu nippruvaw neliminaw distorzjoni li ma tistax tiġi trattata permezz tal-kontroll tal-għajnuna statali. Xi snin ilu l-Kunsill tal ecofin għamel eh, għodda eh, speċjali li prova jilħaq bil bejn l-istati membri biex ikun jista' jelimina l prassi fiskali li tkun taħsara. jien bħalissa minix inkarigat minn dawn il-kustjonijiet u ma nafx eżatt xinija l-qada kurrenti fid-dibattitu ta' dan il-grupp, iżda qabel kienu jarfu b'mod regolari l-Ministri Budgetari fl-Ecofin u x'kienu diskussjonijiet li ttaħdu li ttieħdu iżda ma nafx jekk hemm xalfej li jibqgħu attivi dawn id-diskussjonijiet. Però naf li hemm xogħol għaddejn eh, għaddej bħalissa. Sa kif nittrattaw il-kriżi bankarja? Il-kontroll tal-għajnuna statali hija strument partikolari li nistgħu nużaw qed nużawh għabbażi ta' kuljum Iżda mhux l-istrument li għandna nużaw, mhux qed ngħid li għandna jkollna sistema ta' kontroll tal-għajnuna ta' stat, mill-istat, iva għandna nużaw, iżda għandna nużawha mill-bidu li faqqat il kriżi anke biex nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal nuqqas ta' mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni. Biex intikom eżempju reċenti, forse ħjar ma nagħtix eżempju għax tistaw tifmuni ħażin, iżda meta nadottaw deċiżjoni fuq pjan ta' ristrutturar minnaħat naħa tal-banek xi kultant nistaqsu għal tibdiliet fl-investiment, fil-modell ta' negozju. Ninsistu li għandu jkun hemm kundizzjonijiet fejn japplika l-sim tal-pis u fir rigward ukoll il-kontribut ta' kull parti involuta għal ristrutturar, ecc. Xi wħud minn dawn id-deċiżjonijiet jorbtu mal-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tal-kriżi, iżda ma jeżistux. L-lum, War of Senare Surbanier ħaj jiġi hawnhekk, ħaj diskuti magħkom u ħajdilkom eżattament x'qed niddiskutu fil-Kummissjoni. Hija mekkaniżmu li qed jipprova jistabilixxi mekkaniżmi ta' dan it-tip fil-livell Ewropew huma mekkaniżmi li jeżistu f'ċertu stati membri iżda ma jeżistix fuq il-livell Ewropew kollu u kull darba li jkollna każ transkonfinali nħabtu wiċċna ma' diffikultajiet addizzjonali. Elisa. Issa fis-sitwazzjoni ta' kompetizzjoni fir-rigward taxxi fuq pajjiżi li huma taħt il-kontroll ta' Trojka. Dawn huma komponenti li jawaslu għad distorsjoni tal kompetizzjoni għaliex ir-regoli japplikaw differenti għal-banek tagħhom pereżempju għal-regoli tagħna l-ħidma tas-suq. Il-Kummissarju, fir rigward il-pajjiżi li huma soġġetti għal programmi bħal dawn li semmejt l-Unjoni Ewropea, il-programmi tal-Unjoni Ewropea, programmi tal-IMF, il-DG tal-kompetizzjoni qed tieħu sem qed toqsa bajnejn li l-affarijiet ikunu rispettati, regoli jkunu konformi magħhom u hemm kundizzjonijiet speċifiċi oħrajn li jistgħu japplikaw għal pajjiż partikolari f'sitwazzjoni partikolari. U dan ma jmurx kontra r-regoli tal-għajnuna statali u regoli ta' kompetizzjoni, speċjalment meta jkollok sitwazzjoni diffiċli, allura l-kondizzjonijiet jistgħu jkunu jitolbu ħafna minnek. Din hija soġoloġika. loġika. Il-kwistjoni hawn hija x'taħseb dwar il-kondizzjonijiet li jkunu stabiliti. Issa fuq l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, Rating Agencies, huwa minnu li madwar 30 aġenzija reġistrata minn eżma hemm biss tliet kumpaniji aġenziji kbar barra minn dawn jiktares minn barra l-perspettiva tal-Unjoni Ewropea għandek daw it-tlet aġenziji u mhux Eh, kolla indaqs, hemm tnej żewġ aġenziji li huma akbar mit-tielet aġenzija. Iżda din mhix problema ta' antitrust, mhix abbuż ta' pożizzjoni dominanti. Jekk tanalizza s-sitwazzjoni tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, il-konklużjoni li toħroġ biha hija li hemm bżonn ta' regolamentazzjoni u din hija li adottat il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni. Għattilet darba mill-bidu tal-kriżi aħna binna dwar regolamenti li issa ser jiġu diskussi mill-Parlament u l-Kunsill propju fuq ir rating agencies. id diġi analizza kull aspett ta' nuqqas ta' ħidma tajba tal-rating agencies u hemm ħafna elementi li analizzajna fil-fatt. Fl-ebda minn dawn l-aspetti ma identifikajna soluzzjonijiet li jkunu marbuta ma' dispożizzjonijiet tal-antitrust. Jekk insibu xaġa bħal din, ovvjament niftħu investigazzjoni minnu fih. Għaliex nemmen li hija priorità li malajr kemm jista' jkun irridu niżguraw li dan is-settur jaħdem b'mod effettiv. Li mhux il-każ bħalissa, ovvjament. Bħalissa l-ħidma tal-aġenziji ma tantx hija sodisfaċenti. U ħafna drabi iktar joħolqu problemi milli jsolvu l-problemi li hemm. Għalhekk huwa meħtieġ li s-soluzzjonijiet ikunu inklużi u fil-fatt huma konklużi sa ċertu punt minn proposta tal-ġimgħa li għaddiet iżda m'għandux taqsmu mal-artiklu 102. Din mhix il-kwistjoni hawnhekk. Iktar għanda x'taqsam mal-konflitt ta' interess pereżempju. Jew kellha għandha x'taqsam ma' nuqqas ta' trasparenza fir-rigward il-metodoloġija li tiġi adottata wara l-analiżi jew inkella għandha x'taqsam ma' nuqqas ta' trasparenza in ġenerali fir-rigward il-mod kif konklużjoni tintlaħaq sabiex ikun hemm evalwazzjoni ta' riskju partikolari. Iżda din mhix problema ta' antitrust, hemm problemi differenti li huma problemi serji jridu jiġu trattati jew indirizzati minnu fih iżda m'għandhomx jaqsmu mal-antitrust. Fl-aħħar il-merger bejn il-borza ta' New York, Euronext u l-borza tal-Ġermanja. Din qed tiġi analizzata bħalma nafu ġiet notifikata s-sajf li għadda b'mod formali U matul l-ewwel nofs ta' din is-sena aħna kellna konverzazzjonijiet bħala parti minn prenotifikazzjoni tal-merger minn frar. U sajf li għadda aħna rċevejna proposta għall-irmedi. U dan għandu jindirizza l-oġġezzjonijiet li kellha li kellna aħna fil-modi u kellna oġġezzjonijiet seri minn ħatana. tagħna u l-partijiet interessati jafu li hemm oġġezzjonijiet kbar minnaħa tagħna u għalhekk bħalissa qed nanalizzaw l-irmedji li batunna l-partit interessati ħajltaqgħu magħna nhar il-ġimgħa ħajkunu soġġetti għal test tas-suq. Hemm skadenza biex tittieħed deċiżjoni li mxiet mit-22 ta' Deċembru għal 23 ta' Jannar u għalhekk qabel it-23 ta' Jannar ħanieħdu deċiżjoni mbagħad u din id-deċiżjoni ser tittieħed fid-dawl tal-oġġezzjonijiet li aħna indirizzajna l-partijiet interessati u għall-interess tal-partijiet terzi u fid-dawl tal soluzzjonijiet proposti li rċevejna mill-partijiet interessati jew li nistgħu nirċivu mill partijiet interessati għall oġġezzjonijiet li għamilna. Iżda ma nistax ngħidilkom l-analiżi minn issa ser tkun flok nagħtu ħarsa lejn dan il każ paċifiku nishtiq xaġa aktar ġenerali dwar l-infrastruttura tal-kummerċ proposta għaliex għandna direttiva MIFID u mill-punt di vista tal-kompetizzjoni x'inhija l-viżjoni tiegħek għal-ġejjin fir rigward l-aċċess u l-standards għaliex hawnhekk hemm interazzjoni bejn il leġiżlazzjoni finanzjarja li rridu nagħmlu u xi prinċipji ġenerali li forse tħatu ħarsa lejom f'termini ta' kompetizzjoni. Without going into details, because uh, the case is open and I, I cannot... Uh... Minnaj ma nidħol f'wis dettali minħabba li l-kas għadu miftuħ ma nistax intikom wis informazzjoni, pero nista' ngħidilkom mill-relazzjoni bejn il-merger li huwa propost fil-mod partikolari bejn Deutsche Börse u il-kumpaniji l-oħra li huma involuti dak li huwa diskuss bħalissa fil-Kunsill qed nifukaw iktar fuq eh, mifir minn fuq eh, milli fuq emir minħabba li l-emir kien pjuttost limitat għal derivativi over the counter kif ukoll għal fatt li aħna nafu li qed naġġezzjonaw ħafna minħabba il-skambju ta' derivattivi. It-tieni punt f'din il-kwistjoni mingħajr ma norbot mal-każ b'mod partikolari jiena nista' ngħidilkom li dispożizzjonijiet li kienu inklużi f'Mifid tnejn u Mifir huma konsistenti ma l-opinjoni tiegħi dwar kif għandu jaħdem is-suq. Iva, nirringrazzjak naf li inti tinsab f'sitwazzjoni pjuttost diffiċli u se ngħaddu għaż-żewġ mistoqsijiet li jmiss l-ewwel Sur Simon. Grazzi ħafna Sinjor President, Sur Kummissarju, jiena naħseb li anke fisem ix-Shadow Rapporter jiena nixtieq illi nirringrazzjak Shadow Rapporter ma nistax ikun preżent hawnhekk u nixtieq nirringrazzjak talli verament appoġġajt il-punti prinċipali tar-rapport tagħna f'dak li għandu x'qasam ir-regoli eh, dejjem minimis kif ukoll servizzi ta' interess ġenerali u qed nieħu gost ħafna li inti ħarist li dawn il-punti u analizzajthom vera kuntenti aħna inti ma kellekx l-obbligu li tagħmelek iżda verament jirrifletti kemm aħna kellna kooperazzjoni tajba l-fatt li inti ħatta bis-serjetà u analizzaj dawn l-elementi. Ħaġa oħra li eh, aħna ktibna fir-rapport huwa il-qafas li Eh, huwa mitlub għal servizzi tal-interess ġenerali u inti tkellemt ukoll dwar il-qafas ta' kwalità li tixtieq tistabilixxi sal-aħħar tas-sena d-dieħla ġifieri mhijiex xi ħaġa li qed eh, tkun mitluba skont l-artiklu 14 jiġifieri qafas legali kif huwa mitlub mill-Partit Soċjalist Demokratiku u partiti oħrajn. Iżda qafas ta' kwalità inti kif eżattament ħadd tippjana l-implementazzjoni ta' dan il-qafas ta' kwalità. Mistoqsija oħra nixtieq insaqsija lill-kollega Intfeld. Jiena naħseb li fil-qafas ta' dan ir-rapport dejjem ikun hemm xi għajdutu jew kellha xi nies li qed jitkellmu dwar dan, kulħadd qed jgħid li l-Kummissjoni sfurzat lill-Olanda sabiex tistabilixxi dawn il-valuri. Il-Kummissjoni tixtieq eh, illi tfarrak eh, il-settur tal-bini tad djar tal-kostruzzjoni. Iżda jiena minn dak illi naf, zgur li dan mhuwiex il-każ, intom diġà tkellimtu dwar dan fil-passat, però jiena nixtieq illi verament inti terġa' tispjegalna bl-iktar mod ċar ħalli tispjegalna li dawn il-valuri kienu stabiliti mill-Olanda mhux mill-Kummissjoni. Jiena naħseb li din tista' tgħinna ħafna speċjalment fil-kontest ta' din id-diskussjoni għawek fuq dawn l-atturi differenti. Mistoqsija tilet waħda qasira dwar dak li inti għadak kemet lill kollega Ferrera dwar l-rating agencies. Il-Molenberger fil-fat tkellem fuq eh, l-infrastruttura ta' rating agencies u kienem ħafna analisti differenti li fil-fat provaw jaraw eżattament fuq li ma level dawn l-atturi għadin jekk eh, wieħed ħares lejn dan kollu l-proprjetar tagħhom li dawn mhumiex qegħdin taħt xulxin issa qegħdin eh, huma qishom naraw li jem speċi ta' edin fuq livelli differenti u jina nafu koll li fl-ħar mill-ħar dawn huma dawk li f'dak meta jaslu aħna għall-establiment ta' rating agency ġdida dawn huma dawk li jistgħu japprofittaw minn din is-sitwazzjoni. Għandi mistoqsija oħra dwar rating agency jiena nixtieq nkun naf jekk intom għandkomx intenzjoni tidħol daqsxejn iktar fid-dettall dwar rating agencies. Grazie. Nikolas Kirchberg, grazzi ħafna. komissarju eh, għal Almunja, nittama il-bist belt għalli minn flok manħars lejn l-Olanda, sanħars lejn il-Greċja. Nafu li fil-Greċja palissa għaddejja diskussjoni qawwija ħafna fuq eh, zoni ekonomiċi separati jew privati u aħna nafu illi fost il-Ministri tal-Finanzi u anke kien preżenti l-Kanċilliera Merkel, kien hemm bosta diskussjoni dwar dan is-suġġett u kien hemm diskussjonijiet ukoll dwar il-żoni ekonomiċi privati. Il-Kummissjoni qiegħda tiddiskuta dan il-punt qiegħda tippjana illi fil-fatt taħdem fuq l-istabbiliment ta' dawn iż-żoni ekonomiċi privati jew inkella li jkun hemm bidla fil-leġiżlazzjoni Griega hemm bħalissa biżżejjed xogħol li qiegħed għaddej eh, fuq inizjattivi fiskali speċifiċi u jekk intom qegħdin tagħmlu dan, dan qiegħed isir b'konformità mal leġiżlazzjoni tal-komunità dwar il-kompetizzjoni. Grazzi ħafna Sur Zimon, jiena nixtieq nerġa' ngħid ntenni dak li għed fil-bidu naturalment ir rapport tiegħek u d-dibattitu li kien hemm fiħdan dan il-parlament dwar ir rapport tiegħek jien apprezzajtu ħafna. Qatt l xi ftit ġimgħat qabel il kummissjoni tadotta d deċiżjoni aħarija fuq dan il-pakkett dwar is-servizzi ta' interess ġenerali. Ħaġa li għadha pendenti f'dan il-kuntest li aħna refer intom għamiltu referenza li wkoll fir-rapport tagħkom huwa t trattament tar regola de minimis, jiġifieri r regola li tistabilixxi l-limitu iktar baxx milli hemm bħalissa. U il-fatt li aħna rridu naraw kif ħana nieħdu ssib eżattament dawn is-servizzi illi m'għandhomx l-obbligu illi jressqu notifika minn qabel, aħna qegħdin analizzaw dawn l-argumenti kollha u nippruvaw nieħdu deċiżjoni dwar dan. Però jiena nixtieq nirringrazzjak għal darbora tar-rapport tiegħek apprezzajtu u naqbel sa ċertu punt ma dak li intom suġġerejtu iżda dan din kwistjoni ta' limiti hija waħda mill-punti li għadhom pendenti u nittama li nkun nista' niffinalizza dwar dan il-punt wara li nqis l-opinjonijiet kollha ħalibek aħna nkunu nistgħu nifhmu eżattament fejn għandna nistabilixxu dawn il-limiti. Issa dwar il-kwistjoni ta' kwalità din għandha x'taqsam ma' inizjattivi l-oħrajn tal-Kummissjoni illi għaw fil-portfolios ta' kollegi oħrajn, u darba nixtieq nirreferi għal x-sur Barnier li ħajkun ma għana f-snar. Signora Endfeld mux għedawek, issa sabiex nwiġab lilek, nistanejt l-istess ħagġa li għatlila u l-Parlament Olandiż, l-gruppi parlamentari oħrajn u l-komitati l-oħrajn apparti tagħkom. Id-deċiżjonijiet li ttieħdu fuq il-limiti għal djar tal-gvern fl-Olanda jittieħdu u dejjem ħajibqgħu jittieħdu mill-awtoritajiet Olandiżi. Ir-rwol tal-Kummissjoni kien limitat għall-analiżi tad-deċiżjonijiet tal-Gvern Olandiż ħalli naraw jekk dawn mhumiex kompatibbli u skont liema kundizzjonijiet dawn ma jkunux deċiżjonijiet li huma kompatibbli mal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena qatt ma kont u żgur li mhux ħankun politiku fl-Olanda, ġifieri ma nistax ikolli x'naqsam ma' dan kollu issa dwar il-Credit Rating Agency. Tin kun jom tiegħi huwa German fil-fatt. Germanis. U naf li waħda mill-ikbar problemi li aħna fil-fatt analizzajna fil-ħdan il-Kummissjoni tinħat ħad tkun kwistjoni li tomħat id-diskutu mal-Kunsill matul ix-xhur li ġejjin huwa l kunflitt ta' interess. U naturalment dan huwa ovvju meta jkun hemm eh, konflitt ta' interess, dan għandu jkun irregolat u aħna rridu nipprevjenu li jkun hemm dan il-konflitt ta' interess. Jekk inti tkun f'pożizzjoni li għandek tanalizza xi ħaġa ma tistax tkun ehm, il-klijent inti tal-aġenzija ġifieri dawk li għandhom dawn il-credit rating agencies skur li huma jridu jkollhom ċertu restrizzjonijiet imposti fuq il-mod ta' kif jaħdmu nkella huma jkunu qegħdin jagħtu rating tajjeb ħafna lilhom stess, lilhom infushom, ġifieri tantx tagħmel. Ta' six sense, l-istrumenti tal-proposta tal-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni tar regoli tal-kompetizzjoni skont l-artiklu 101 u 102 ta' trattat huwa importanti ħafna u jiena mhix ħaniċħdu da minħabba li huwa xogħli li fil-fatt nimplementhom dawn ftit jimilu konna qed nitkellmu fuq il-merger bejn l-Euronex, l-NYSC u Deutsche Börse. U għana din nħarsu lejn merger ta' 9 biljun euro. Dan huwa fil-fatt merger kbir ħafna u aħna hekk fil-fatt ħan applikaw ir-regoli tat trattat. Meta jkollok strument qawwi ħafna dispożizzjoni tiegħek tistax tużahom għal eh, raġuni kwalinkwa, l-istrument tittużah għal lan illi għalih kien maħsub. Aħna naħsbu illi Għawek f'dan kuntess kuntest ma nix problemi li għandhom xaqsmu antitrust. Għandhom xaqsmu konflitt ta' interess, iżda għandhom xaqsmu antitrust f'dan il-kost. U kull analist li huwa espert fl-antitrust jista' jikkonferma dan li qed ngħid jiena. Jiena rajt ukoll stqarrija ftit ilu li kienet qed tissuġġerixxi illi l credit rating agencies huma kartell ukoll iżda lanqas dan ma nistgħu ngħidu veru illi hemm ratings u deċiżjonijiet ħażina li huma ħadu li jagħmel ħafna dannu lill-ekonomiji kemm fuq il-livell privat kif ukoll fuq il-livell pubbliku. Però dan m'għandux x'jaqsam ma' ksur ta' l-artiklu 101 jew nkella l-artiklu 102 tat trattat. Jekk ikun hemm xi ħadd li għandu jkun imexxi il- politika ta' kompetizzjoni jiena naħseb li hawnhekk din jekk naturalment nar li hemm xi ksur tal-artiklu 101 u 102 tat-trattat naturalment jiena mill-ewwel nieħu azzjoni. Punt ieħor għandu x'jaqsam ma' regolamenti, jiena nittama li ħajkonna regolamenti li ħajkunu iktar settim dak li proponew il-Kummissjoni iżda naħsibx li dawn laqas ħajkunu bbażati fuq l-użu tal-artiklu 101 u 102. Issa Sur Huntis għal dak li qed tinti. M'hemm xejn dwar din il-kwistjoni ta' żewġ żoni jew tliet żoni, l-unika differenza hija li bħalissa dak li qed ikun stabbilit mill-żona euro, minn 17 pajjiż taż-żona euro u mill-istati membri l-oħrajn illi m'għandhomx l-euro. Din hija l-unika distinzjoni bejn dawk li għandhom l-euro u dawk li m'għandhomx. Apparti minn hekk il-Kummissjoni mhux biss qiegħda fil-fatt tipparteċipa fin-negozjati dwar it-tnejn tal-aħħar stadju tal-programm u llum is-sur Papandreus fil-fatt żar lill president Van Rompuy, President Barroso wkoll, u nittama li ħajkun hemm kemm jista' jkun progress li ħajsir mill-iktar fis Il-Kummissjoni wkoll waqfet task force sabiex tipprova tuża bl-aħjar mod l-istrumenti li huma disponibbli. fil-kontest tal-autoritajiet l-Ewropej ħalli aħna nagħtu kemm jista' jkun għajnuna lill greċja U jiena naħseb li apparti minn hekk dwar l-ispekulazzjoni li ħajkun hemm ħafna żoni ekonomiċi ġodda li ħajkunu stabbiliti dawn huma għejdut li ma jgħinu lil ħadd. Grazzi ħafna sena dwar Ramon l-aħħar mistoqsija minn għad tiegħek. Grazzi ħafna Sinjura President u l-odwa tajba lill-Kummissarju. Għandi mistoqsija li jindiġa saqsejt fil-fatt f'dan dan il-kumitat. Hemm ċertu entitajiet finanzjarji li qegħdin joffru li kollhom ratu ta' interess iktar minn 4% forsi minħabba l-programm elettorali fi Spanja fejn hemm bidla fil-gvern u dan il-prodott eh, finanzjarju kien offrut pajjiżna u jiena naħseb illi fil-fatt dan jista' jaffettwa ħafna il-kompetizzjoni jista' jwassal għal diskriminazzjoni kontra dawk l-entitajiet eh, finanzjarji li fil-fatt ma waslux għal din id-deċiżjoni. Jiena kont saqsejt ħafna mistoqsijiet bil-miktub, iżda t tweġiba kienet li dan m'għandux jiġri, jiena nerġa' insaqsik din il-mistoqsija, però u għandi l-impressjoni li aħna ma tantx aħna f'pożizzjoni ta' poter f'dak li għandu x'jaqsam sitwazzjonijiet bħal dawn. Jiena kemm il-darba saqsewni ċertu kumpaniji illi m'għandhomx dawn il-prodotti dwar x'nistgħu nagħmlu jiena ngħidilhom milli aħna nistgħu nisqu mistoqsijiet orali u nkella mistoqsijiet bil-miktub. U saqsewni jekk il-Kummissjoni tistax tieħu sabiex twaqqaf prattika negattiva bħal din. Iva, jiena ma nistax intik kopji ta' tweġbiet il jiena batlek bħala tweġiba l-mistoqsijiet li inti batli. Però jiena nixtieq ngħid illi jekk m'iniex sejjer żball fi Spanja hemm regolament dwar il-limiti tal-politika tar renumerazzjoni tad-dejn illi l-kumpaniji jistgħu joħorġu bil-fondi pubbliċi ġifieri mhux jiena l persuna li għandi niżgura li jkun hemm ir-rispett tal-leġiżlazzjoni Spanjola, il-politiċi Spanjoli għandhom jagħmlu dan u anke matul kampanja elettorali regoli xorta rridu jinżammu u s-superviżuri tal-banek għandhom bosta miżuri a dispożizzjoni tagħhom, però jiena nixtieq inżid illi f'dak li għandu x'jaqsam l-intervent illi jista' ikopri eh, il-banek, pereżempju l-Banko de Valencia, il-bira stess aħna tajna permess temporanju illi aħna ħriġna għall entitajiet finanzjarji Spanjoli anke għall stati membri l-oħrajn wara sitt xhur jrid tkun hemm preżentazzjoni min-naħa tal-istat membru minħat il-kumpanija partikolari lill kummissjoni dwar il pjan tal Ristrutturar U f'dan dan, fiħdan dan il-pjan tal ristrutturar kif aħna minna fil-passat Aħna nafu li kien hemm ħafna kumpaniji Spanjoli u Ewropej illi batulna dawn il-pjanijiet ta' ristrutturar u wieħed mill-elementi li kien analizzat u fejn aħna sajnix niddeċiedu kien dwar dawn ir remuneration policies fuq id-dejn. U naturalment aħna nafu li fiħdan dawn il-pjanijiet ta' ristrutturar kollha Dan huwa possibbli u aħna fil-fatt stabilexxejna ċertu limiti meta il-pjanta ristrutturali jkun diskuss u adottat hawnhekk. Sissa fil-każ tal-entitajiet Spanjoli u kumpaniji Spanjoli li rċevew il-kapital minn dawn is-sorsi jekk niftakar sew ma kienx hemm pjan pjantar istrutturali li kien approvat minħabba li kien hemm żewġ każijiet differenti ta' kumpaniji illi ingħalqu minħabba raġunijiet differenti u naħseb illi għana din fil-fatt nippruvaw nanalizzaw dal pjanijiet tal-istruttural wara sitt xhur ħalli naraw jekk għandu xi xisir xi ħaġa oħra u jekk kien hemm xi tip ta' assistenza li tammonta l-inqas minn fil-mija tal-assi li kienu eh, riskjużi jekk kien jkun hemm pjan nazzjonali adottat fi Spanja aħna naħsbu li l-analiżi tal-vjabbiltà ta' dan il-pjan kellhom ikunu analizzati mill-awtoritajiet Spanjoli. Mill-ewwel ta' jannar 2011 kull għajnuna pubblika għandha Eh, tkun akkumpanjata minn pjan ta' ristruttura illi jintbagħat lill kummissjoni Ewropea. Meta jaslilna dan il-pjan, żgur li ħajkun iktar mistoqsijiet minn għandek u żgur li nkun nista' jiena nwieġbek bont iktar speċifiku skont il-każ. Nirringrazzjak b'hekk temmejna l-iskambju tal-opinjoni tagħna. Ma nafx hekk eh, inti kienx hemm xi ħaġa illi ma stajtx twieġeb dwarha, iżda bħas-soltu rejtna illi inti verament għandek idea ta' suġġetti li aħna nixtiequ insaqsuk dwarhom. Ningrazzjak u aktar tarbaħra. Right. Okay, we'll just have a... a... Tajb, wiz, ha nifqu ftit minuti sakemm eh, jinbidlu n-nies fil-kamra issa. Sakemm naddu għattini parti ta' diskussjoni issa, nattili punt fuq l-raba punt fuq l-agenda. Okay, thank you very much. We're now moving on to agenda point. Tajprit minn naddu għal punt erba fuq l-agenda li hija il-kwistjoni ta' l-Omnibus 2. Hawnhekk għandna emenda ta' direttiva u anki l-progress li qed issir rigward kompromess u nixtieq indur lejn ir-rapporter sabiex bekk ikun jista' jaġġornana fuq is-sitwazzjoni preżenti, Sur Behard. Grazzi, Signora President Aziz kollegi, wara l-ewwel skambju li aħna kellna fil-11 ta' Ottubru, issa wasal il-waqt li konna t-tieni skambju ta' opinjonijiet dwar il u ħajkonna votazzjoni wkoll f'nofs Diċembru dik qed posposta din votazzjoni fih dan il-kumitat tagħna aħna fil-fatt konna kellna konsultazzjoni kol mal-gruppi politiċi l-oħrajn u kellna proposta ta' 400 paġna fil-fatt u dan kien dwar eh, Solvency 2. U aħna din nippruvaw ukoll niġbru punti ewlenin dwar id-direttiva qafas kif ukoll fuq eh, dan it-tieni livell u minħabba raġunijiet tekniċi u minħabba raġunijiet ta' kontenut naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nipproċedu rridu nanalizzaw daqsxejn ukoll jekk aħna nistgħux naħdmu daqsxejn iktar fuq il trattiva qafas. Il-Kummissjoni hawnhekk qiegħda titkellem fuq pakkett komuni. Iżda qabel ma jiena nitkellem fuq dan il-pakkett, nixtieq nkun naf eżattament li huma l-komponenti u l-elementi li jinsabu f'dan il-pakkett. Issa, fid-9 ta' novembru l-Kummissjoni kellha briefing tekniku dwar dwar id-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni u matul il-prezentat għall għal prezentazzjoni li ħantikom illum nixtieq nirringrazzja ħafna rappreżentanti tal-Kummissjoni minħabba li din kienet eh, prezentazzjoni verament tajba u dettaljata u naħseb li tawna deskrizzjoni tajba ħafna ta' dan il-proposta. Il-proposta tal-dawn dispożizzjoni ta' implementazzjoni u l-ispjegazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni żgur tkun importanti ħafna u meħtieġa għal kompromess li aħna rridu nilħu f'dan il-Kumitat. Dan is-suġġett tal-garanziji fuq perjodu ta' żmien twil u dwar il-premiums tal-likwidità u l-premiums tal-matching fil fatt Dan għandu kollu jidħol fid dibattitu u fir rapport tiegħi tkellimt fuq il-premiums tal-likwidità, però jiena issa qiegħed narraf illi kien hemm maġġoranza tal-kollegi li resqu l-emenda xorta waħda kienu favur dan il-premiums antiċikliċi. Issa jiena naħseb li f'dak li għandu xaqsam il-premiums antiċikliċi, aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq ir riskju tal-likwidità, iżda ir riskji illi jinfirxu minħabba l kreditu credit spread risks. U għal oħra, jina fuq il-premiums eh, l-oħrajn daqxin xattiku minħabba illi il-Komissjoni naf li jattuża bħala strument. Iżda dan ifisser li f'dak li għandu xaqsam il-premiums antiċikliċi f'ċertu situazzjonijiet eh, diffiċli u s-ristanti għandhom jintużaw dawn u dwar il-premiums matching dawn jistaw jintużaw ħin, Aħna naħsbu wkoll li rridu niddeċidu għal kunċett wieħed jew liħor fil-fatt. Jiena nixtieq nkun naf eh, jekk għani xħan għamlu pjaċir li nafusna jekk għana fil fatt dak li nixqasam l-kumpanija tal-assigurazzjoni Ewropej, aħna ħa npoġġu li nofusna f'din is-sitwazzjoni sa dwar l-emendi l-oħrajn ma kienx daqshekk ċar fejn hija l-maġġoranza dwar il-matching premiums, il-miżuri u l-katalgu ta' miżuri tal-Kommissjoni dwar il-volatilità artifiċjali qed tipproponi bosta miżuri u anke dwar l-extrapolation curve u anka dwar ir-riski li huma marbuta marbuti mal-isma. Jekk aħna fil-fatt inħarsu li dan il-pakkett kollu kemm hu aħna kif nistgħu nkunu ċarti li l-elementi individwali jistgħu jimxu eh, flimkien id fitu li ma konsistenti ma xulxin. Jina minnaħa tiegħi naħseb illi din kienet l-ewwel daqqatajn għal kwistjoni l-iktar ewlenija f'dan kollu. Ġifieri il-premiums tal-likwidità illi aħna rridu testjawhom u naraw jekk hum mhux jaħdu tajjeb f'kuntesti differenti u jiena naħseb li anke l-fatt li qegħdin nitkellmu fuq il-ġbir ta' kapital għal l-ajuna statali naħseb li din hija kwestjoni il-żgur illi qed tokkupa l-imħuħ ta' ħafna nies, jiena naħseb li dan kien sinjal pożittiv sabiex aħna jkollna soluzzjoni li tkun tapplika għal bosta setturi differenti u għal din raġuni jiena naħseb li importanti li aħna hawnhekk ikollna bidu konsistenti ħafna anke fiħdan dan il-kumitat u jiena naħseb li jkun tajjeb illi aħna analizzaw daqsxejn jekk fil-qasam tal-assigurazzjoni bħala trendsetter aħna nistgħux nagħmlu l-ewwel pass ħalli bekk aħna nagħmluha ċara wkoll il-forma ġdida tal- ġbir tal-kapital għal-għajnuna statali u eh, u għal-dejn statali jek aħna għannix nieħdu miżura minn issa. Naturalment ħaġa importanti ħafna wkoll tista' tkun jekk il-Kummissjoni għal darb'oħra tieħu pożizzjoni fuq dan il-punt. Jiena naħseb illi fil-fatt dawn huma l-iktar punti ewlenin illi jikkonċernawna fiħdan dan ir rapport jien għadni missejthom biss dawn il-punti se ngħaddi għal eh, sabiex nħalli l-opportunità li l-kollegi sabiex jitkellmu ningrazzjak ħafna Signor President. Grazzi tassew, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għas sessjoni li aħna kellna fuq il-miżuri ta' implementazzjoni ta' Solvency 2 għaliex huma rridu eżattament jaraw eżattament x'qed nagħmlu hawnhekk aħna fil-kumitat. Nagħti il-kelma l peters issa, il-Shadow Rapporteurs. Grazzi tas-Sur Signor President, nix nirringrazzja il-Berghard għal xogħol tijaw u nishtiq nirringrazzja u kol u ningrazzja li l-Komissjoni tal-li waslet b-mizur ta' implementazzjoni u ma' fwaqtom tajb li jkollna eżaminazzjoni fl-istess waqt għaliex dan jista' dan waslu fil-fatt ukoll għal konklużjonijiet li wasal tal-jom għal-jom jien u li niżilhom fl-emenda, fl-emendi. Aħna ressaqna emendi li ressaqnihom wara l-konsultazzjoni ma' numru ta' partit interessati u wara eżaminazzjoni tiegħi stess anke dwar il- dwar jekk il-level 1 paper ser serx taħdem kif kif xtaqna jew kif bassarna fl-implementazzjoni. Dawn l-amendi ġew ikkonsidrati wkoll mis-Sur Burkard u anke mill-konsiderazzjonijiet preżenti barra mill-paranoja li kellna. Però l-ewwel net tajb li nresqu il-Sunrise Clause sabiex bekk nippermettu il-nizviluppaw il-kwalitajiet u l-ħiliet prinċipali. Inti tkellimt l-nis fajupa u għattilom li din hija konsiderazzjoni tal-Parlament u U ma qalux li ma rriduhomx, però kollox irid isir f'waqtu. Aħna qed intuhom madwar 25 livell tekniku minflok l-atti delegati li rridu jiġu konsidrati u żviluppati f'dawn il-ħames snin, allura aħna nixtu li jkollna approċċ prattiku sabiex bekk aħna eh, dan marra kollox ma ħsibniex fl-2009 li ħana ħansibu din eh, il-pozizjoni li naraw daqsxejn it-Trattat ta' Lisbona mhix kwistjoni ta' kosprezzjoni. Eh, U ma jridu jagħmlu hekk b'mod adegwat. Però naħseb li permezz tal- One plus one dal-approċ il-ġdid li ġi suġġerit bekk il-Parlament ħajkoll ħafna x'jagħmel allura ħatkun aktar sitwazzjoni diffiċli. Tħassib prinċipali tagħna wadan dan jina tal-opinjoni li ikolna matching premium u importanti ħafna gdid għajab il-kwestjoni ta' eh, situazzjoni diġa diskutejna anke li fil-miżuri ta' implementazzjoni proposti ċikliċi li ġew ikkonsidrati fil-level 1 paper din hija l-unika leġiżlazzjoni tajba li ġiet proposta biex toħloq distinzjoni fuq dak li wieħed jista' jagħmel meta wieħed Tratta ma' kwistjoni ċikliċi ġifridinija il-level 1 paper, l-unika biċċa leġizlazzjoni finanzjarja li resqed dan element. U pala parlament u b'mod tajb li aħna aħna n-nies li ressaqna dan d-dim. Aħna li tkellimna fuq dawk id-diffikultajiet li jistgħu jiġu mux mhux biss ħata l-industrija ma anke minn dawk in-nies li ser ikunu l-utenti aħħarija ta' daw il prodetti li jridu jħalsu premium oli jekk aħna ma niksbux l-affarijiet kif suppost. Ġifri il-liquidity premium hija temm u allura għandna premiums antiċikliċi u għandna wkoll metodu ta' strapolazzjoni għandna l-kwistjoni pendenti tal-equities. Dawn ma' kwistjoni kritiċi meta nqisu il-konsiderazzjoni kbar li aħna għanna l-situazzjoni makroekonomika fuħdan l-Unjoni Ewropea. Allura, ikun ħaġa xirqa għalina li konna veduta bilanċja taktar mill najdu li dan jaqa taħt dak l-istat membru, din taqaf taħt stat membru ieħor. Ġifier meta aħna nħarsu li CEOs u kumpaniji oħrajn, Meta għanna nitkellmu minn uffiċċji rappreżentanti rappreżentattivi oħra, għanna nisimgħu li jridu toolbox kollha kemm hi, però ippermettu li aħna niddeċidu jekk dan hux adattata jom. Iġfri ma rridx neliminat ngħid li il-premium hija importanti ħafna rridu nikkonsidraw għal dak li qed jiġri bħalissa u xista jiġri il-qudiem. Ejja ma neliminawx, naqtlux il-pensjonijiet ukoll. Issa, rapportaċ qas qas hija kwistjoni li tajna anka meta rajna l-amendi li ħarġu, anki l-approċċi tressa, għaliex jiena nemmen li l-SMEs għandhom jiġu konsidrati, pero ma nistawx nippermettu il-parti kbira tal-industrija ma tiġix innotata f'dak l-industrija sama l-proċedura, l-proċess li qed isiru. Ijopa e, l-Kommissjoni għandhom jiserħuru moħħom fuq il-regolaturi, għallur dan huwa importanti fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid ukoll li Jina neħejt il-kwistjoni tal-spesifikazzjoni ekvivalenti għat-tilet parti, għat-tilet pajis, għal-pajis terz, skużawni. Għalix il-mizur ta' implementazzjoni spiegaw xinu ma daw il-karatteristiċi aktar milli il-kwistjoni ta' omnibus 2. Skużawni jek najdi dan huwa rapporter għal miżur ta' implementazzjoni, pero tajb li nħarsu li ma' unek nista' nifhem għalfejn trid tiddaħħalhom hawnhekk, però nippreferi li kieku jista' jkun hemm eh, xogħol iktar li jsir sur Burkard. U anki inżommu il-mod kif aħna pjanajna li naħdmu. Grazzi. Um, Silvi. Oh, Silvi, Iva, grazzi sew, Signora President. Grazzi għal Burkard għax xogħol li jagħmel f'dan il-qasam. Id-dokumenti li inti tajtna kienu diffiċli, kienu kellna negozjati diffiċli, pero għax kellna ħafna kwistjoni tekniċi. Pero kien utli li jkollna prezentazzjoni llum. Punt wieħed, il-kriżi saret ħafna iktar serja hekk kif għaddew il-żminijiet u ħadna miżuri li huma tekniċi però li jistgħu jaħdmu dawn jistgħu kollhom impatt qawwi fuq numru ta' pożizzjonijiet u investimenti mu partikolari fuq il-medda twila ta' żmien. Darba l-ħar fil-Ġermanja kont qed niddiskutu dawn l-affarijiet ma' investitur li kien qed jitlob x'inhuma l-istrumenti li l-investituri għandhom għad dispożizzjoni tagħhom X'jistgħu jagħmlu meta jkun li jkunu daqsxejn diffiċli jew mhux ċerti jew inkella jkollhom eh, ħsad żgħar żgħir ħafna. Wieħed se investi fil-equities dak il-żmien meta s-suq daqshekk mfixkel li mbagħad l-impatt fuq l-ekonomija reali qed ikun aktar diffiċli, allura jien naħseb dan s-sinjal hija teddida li qed naraw qudiemna. Il-fatt li jekk aħna rridu niksbu bilanċ, rridu naraw kif l-investiment l-investituri kun jistaw jinvestu, rridu nħarsu fuq il-medda medja ta' żmien tal-affarijiet. Ma rridux eh, nkissru d-dinamika. Unbat it-tieni punt li sema Sur Burkard u għatkellem dwar l-għażla bejn il-premiums ċikliċi il-premium jien rridu nħarsu lejn id-dinamika kompetittiva, rridu nqodu attenti hawnhekk sabiex l-affarijiet ma niex. Burkard kien parti wkoll mit-tim ta' supervizjoni, ġifri huwa jiftakar eh, għaddejna mill-esperjenza wkoll, ġifri jgħin ippruvaw naħdmu fl-imkien anki il-membri kollha kellhom esperjenza ta' dan kollu, huwa diffiċli biex nimplementaw miżuri meta nqisu il-differenzi li jeżistu. Però aħna rridu naħdmu u nżommu f'moħħna l-idea li s-sistema għandha tkun trasparenti kemm jista' jkun sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nassikuraw li ikun hemm sitwazzjoni l-istess għal kulħadd Grazzi tassew, Signor Ashley. Mr. Ashley. Iva, grazzi ta' Sur President. nistiħeb ma' Shadow Rapporteur billi nirgrazzja Sur Berghard għax xogħol tiegħu fuq dan id-dossier. Kif jafu jiena naqbel mal-maġġoranza tal eh, kompromessi l ressa u nix nisemmi numru ta' kwistjonijiet. L-ewwel waħda għandha x'taqsam ma' legalità tal-kompromess fuq artiklu wieħed li ta' 8 paragrafu 4 rigward is-seta biex wieħed jara jekk kienx hemm eċċezzjoni ta' e, nuqqasijiet fis-suq li jopa miġ Aġenzija Ewropea u għalhekk m'għandix is-seta li tieħu deċiżjoni ta' applikazzjoni ġenerali. Ma tistax tinjora dan il-fatt u tirriskja li tħalli il-leġiżlazzjoni nieqsa minn sfida legali Allora kienu ressaqt numru ta' proposti li jopa jkollha linji gwida kif il-Supervizuri Nazzjonali jkunu jistgħu jħolqu determinazzjonijiet fuq l-eżistenza ta' meta jkun hemm eh, meta jkun hemm nuqqas fis-suq. Eh, hemm nuqqas ta' kriterji ta' żviluppi u anki li resqu l-kwistjoni ta' Marroni li wieħed ikun jista' joħloq id-determinazzjoni hemmhekk. Jien se din tkun tista' tgħin possibilità oħra li niżviluppaw kriterji ta' għanijiet fiħdan standards tekniċi fuq meta e pat tkun tista' tiddikjara eh, exceptional fall. Din tneħħi l-seta diskretorja ta' l jopa e Dak li għandu xieqsam ma' limiti massimi f'kompromess li ta' werba, jien ma naħsibx li dawn huma ta' għajnuna. F'opinjoni tiegħi kull ċifra għandha tkun ibbażata fuq ebba ta' evalwazzjoni. Jien nemmen li s supervisur għandu jkollu s-seta jew rapport, rapporta punt punt jew inkella għal kull sem. Jekk tiftakar tajb jina u kol mpoġġja il-Sunrise Close u li naraw li l-periodu jiġi estis għal tlet snin meħabba li jista' jkun hemm min, Sur Burkard ta' bilħaq dan huwa dossier tekniku diffiċli u inti għandek l-appoġġ siħtijaj biex tilħaq konklużjoni sodisfaċenti. Thank you very much, Sven. Grazzi sew Sven. Grazzi tassew. Nix ringrazzja Sur Burkard u x-xogħol tiegħu dan id-dokument. Jaħ nitkellem bl-Inglis. Mela, huwa utli ħafna li konna l-miżuri ta' implementazzjoni. U jina ħadgost naqraħ dan id-dokument hija biċċa letteratura sabi ħafna u nista' ngħid li mill-ewwel taj minn ħatana nistgħu ngħidu li irrid ikollna riflessjoni aktar bir-reqqa. Jiġifieri jekk għandix ngħidu iva jew le mhix ħaġa xirqa meta nqisu l-importanza ta' din il-proposta. Għalhekk huwa interessanti li qegħdin nisimgħu hawnhekk li l-valur potenzjali u id dufija ta' dan kollha l-assigurazzjoni ta' Renju per pereżempju għandna 50 biljun euro fuq ċertu ammont ta' żmien, jina ma irċevejċ ċifra bħal din mill-Ġermaniżi, allura mhux ħanirqot nuża din iċ-ċifra, però l-importanza ta' dawn ir-regoli hija importanti ħafna. U allura nafu li hemm ħafna ansjetà hawnhekk. Ikolli ngħid li ma tantx inkontent li aħna ma rċevejniex il-premessi, aħna rċevejna biss l-artikli u mhux il-premessi. Allura jiena ċempilt naqra u sirt naf li il-premessi marufa mill-industrija, mill-autoritajt nazjonali u għalfejn aħna ruwa ma nirċevu għom. Xina rrit il-pakket kollu kemmu, jien dinja ħagġa inaċċettabli, kullħat jaf bijom barraħna. Dak li qed nismaw li hawnhekk qed insibu għanna informazzjoni interessanti, ġifri meta aħna nitkellmu dwar il- il-prezz tal-premium waħda mill-premessi tisħaq li din tot ukoll għal bonds u ħaniġi għal dan il-punt aktar l-qoddim. Pero anki l-miżuri ta' implementazzjoni ma ikopru jew jużaw il possibiltajiet kollha ta' il-pakket ta' Solvency 2. Solvency 2 kif tafu rigward eh, l-aspett ta' l-implementazzjoni kella l-kwistjoni ta' mejju xell. Issa jiġifieri fuq il-kwistjoni ta' xell kollox huwa mitmum, ġifri dan kollu minnu, pero fuq il-kwistjoni ta' mej, ġifri fejn il-miżuri ta' implementazzjoni kienu possibbli, waħda biex ġiet użata u hemm lista ta' seba li ma ġewx użati. Ġifri wieħed jista' jissejjaħ dan li dan huwa approċċ ta' soft law. Ġifri nishtin kun naf eżattament għalfejn tom ma kopertux il-mejz u issa nista' noqgħod nidħol f'ħafna dettal fejn jien nħoss li intom kelkom tkopruhom għaliex ta' bilħaq għandhom importanza politika. Importanti li aħna ma ngħidux iva dak kollu tajjeb għaliex jekk dan ma jkunx kopert fil-miżuri ta' implementazzjoni, aħna nistgħu nikkonsidraw hawnhekk bħala Parlament u ngħidu li rridu nikopru minn daw numru minn daw il-kwistjonijiet permezz ta' setat tagħna taħt l-ewwel livell. Issa din il-kwistjoni tal-premiums. Ikolli ngħid li intom tafu l-pożizzjoni tagħna. Jiena naqbel ma' Burkard, li rigward il-matching premium u rajna numru ta' menti minnaħat tal-kollegi tagħna li hemmhekk hemm raġunament dajjef ħafna, però anki il-counter cyclical premium għandu ħafna problemi loġiċi, iġifiri. Jider li hemm premium jekk il-stocks fis-swieq jaqgħu il stock equity markets dawn jaqaw, ġifiri jekkum bad dawn ikunu all-jien ħafna mot eċċessiv xieġri f'dak il-kas. Emmek memx kompens f'dak il-kas, għal din hija l-mistoqsija tiegħi. Għalek għal darbohra għandna kwistjoni ta' simetrija hawnhekk jekk aħna nħossu li s-swieq finanzjarji jistgħu jeżaġeraw u ma jistgħu jeżaġeraw b'żewġ modi. Għaliex hemm kopertura fuq ħaġa waħda, fuq eżaġerazzjoni waħda. Tin mistoqsija issa Mela, aħna ma nafux u dan hu l-punt ma nafux swieq finanzjari, ma nafux xini exagregation, u xini, eh, ma nafux xini jak swieq xet jeżagġeraw, jew jak eh, jekk is-swieq u xet iġibruhom moqt reali, x'inhi realtà eżattament. Għalhekk ridu naraw eżattament x'inhi l-aħjar prekawzjoni għal min assigurat. Għalhekk jider li hemm problema. U jekk aħna rridu nkopru din il-problema ta' exegregation irridu naraw x'ħan għamlu. Naqbel mal-kumment ta' Sherin li ta' bilħaq dan ma hux tħassib bisa l-industrija imma anke għal minu assigurat. Iġifri jekk aħna jrid ikollna approċċ bħal dan, din mhix premium, mhux il-premium u l-aħjar tul, ma dan huwa tip ta' buffer irrit ikun hemm protezzjoni kontra din il-possibilità. Allura jrid ikun hemm tip ta' buffer li taħdem għaż-żewġ modi, ġifri mhux benefiċċju għall-industrija li jkun premium. U naqbel ukoll mal-komment tas Sur Burkard li ma sarx ma kienx hemm eżaminazzjoni. Iġifri konna miżura li tmur tant li l-in mingħajr eżaminazzjoni. Normalment inti norm dejjem taqbel ikun hemm eżaminazzjoni, testing, donna miex problema imma hawnhekk illum. Normalment l-eżaminazzjoni ssir meta din tidħol tajjeb fl-interessi tal-partit interessati, pero jiena mish qed nitħaq hawnhekk għax jien naqbel bisħiħ ma dak li qalet Silvi ta' bilħaq din hija industrija importanti ferm qed iżomm il-kapital għal medda twila ta' żmien. Allura jekk għandna nintroduċu miżuri importanti bħal din, mannix nisimaw biss għal interessi partikolari u jkollna ċertu premessi għal għanijiet ta' ġenerali u tal-Italja għaliex dawn għandhom kwistjonijiet li jorbtu mal-capital bonds. Jew, situazzjoni fejn aħna nafu li ħafna investituri f'industrija finanzjarja edin jistaqsu l-abilità ta' ċertu stati biex ħazu d-dejn tagħhom lura u x'jiġri u mbagħad jekk huma jippruv jekk verament jippruvaw li l-dew l-istati ma jistaw xeħalsu l-ura d-dejn taħħom, bat għanna dan il-primju, għanna problema ta' solvency. Nishtiq verament najt li aħna nerfa' responsabilta tagħna sabiex nħarsu l-istabilità ta' dan is-settur, rridu nagħmlu hekk b'serjetà. Ġifri verament irridu nieħdu dan ix-xogħol b'serjetà, x'miżuri ħanieħdu. Nixtieq nirbet l-attenzjoni li fil-miżuri ta' implementazzjoni hemm ħafna problemi oħra fejn id-twissija tas sejobs ma teħdiċ konsiderazzjoni u ċertu miżuri id-daħlu fil-proposti. Ovvjament bi pressjoni minnaħa ta' l-industrija interessata dawn ikopru kwistjonijiet marbuta mal-kalibrazzjoni ta' equities u spread risks. F'artiklu 150 hemm pressjoni fuq equities ta' 39% tal-valur tas-suq, però SEOPS irrakkomandat 45% għaliex dan hu l-każ. Barra minn hekk għandna kwistjoni simili fuq eh, parteċipazzjoni strateġika, il-volatilità tas-suq fej SEOPS e u rakkomandazzjoni tas SEOPS e ma taħdux in konsiderazzjoni u għanna kwistjoni u kol marbuta mal-arfin tal-profitti u u fondi. Jien nasab dawn miżuri ta' implementazzjoni qed joħolqu tħassib. U dawn il-mistoqsijiet ma nnax imwiġbuhom biva jew le, għalhekk nixtieq nitlob lil kollegi biex ikollna diskussjoni demokratika hawnhekk. U nafru natu l-possibilità biex niftħu mill-ġiet il-kwistjoni ta' l-amendi għaliex ta' bilħaq daw il-kwistjonis ma jistgħux jiġu solvuti jekk ma jkunx hemm possibilità ta' amendi u l-res u daw l-amendi mkienx kienx possibbli għax aħna qasbis konna nafu eh, x'inhu l miżur ta' implementazzjoni. Jiena tinħares ukoll lejn id-diskussjonijiet fil-ħares bir-reqqa bħeġġa lejn id-diskussjoniet li ħajkolna Meta nqis is-sitwazzjoni li teżisti ta' ċertu sitwazzjoni ta' ċertu assigurazzjonijiet b'interess baxx, verament għandna xogħol serju x'namlu u rrid ikollna wkoll diskussjonijiet informati fil-gruppi tagħna. Nixtieq ukoll nisħaq fuq punt prinċipali hawnhekk. Jien nafx qed taħsbu fuq l-amendi tagħna dwar ir-ratings, Hemmhekk hemm problema wkoll li għadad ma ġietx koperta u għamilna wkoll numru ta' suġġerimenti rigward rate l negozju tar rating u għalhekk nixin nkun naf x'qed jaħsbu l-kollegi dwar dan kollu. Grazzi. Għalin. Grazzi Eileen. Grazzi, jien ukoll nixtieq nirringrazzja r-rapporter tagħna għax-xogħol estensiv li għamel sabiex jipprova jsib kompromessi, iżda nixtieq nqajjem il-kwistjoni kemm xejn żgħira, iżda hija importanti xorta waħda dwar ir-rapportaġġ tal-informazzjoni. Naqbel miegħek dwar il-kooperazzjoni li meħtieġa anke mal-grupp tal-SND, iżda dak li mħasseb dwaru Bookhart Burkhard u naf li nistgħu naqblu fuq dan iktar qudiem huwa li ma naħsibx li nistgħu nintroduċu leġiżlazzjoni f'ta' livell wieħed u limitu arbitrarju għax ma nafx il-limitu wara kollox minn fejġejn u dan ser fisser li rridu ħarsa lejn l-impatt x'inhu u għalhekk nitlab lil xi esperti legali ser ikun l-impatt ta' dan. U pajt, kemm xejn ixxukjata li sibt li ta' 99% tan-negozji ma jkunux kaperti mir-rapportaġġ Għalhekk is-sitwazzjoni nkun qed nagħmluha għall-aqr f'lokal aħjar minħabba din il leġizlazzjoni u l ekkir irrid attenti għal konsegwenzi li ma nixtiequx għax ma naħsibx li wara kollox dan kien lantakom meta ressaqtu din il-proposta. Għalhekk naħseb li nispiċċaw bil-potenzjal ta' riskju li ma nkunx nistgħu nindirizzaw jekk indaħlu limitu arbitrarju ma naħsibx li nistgħu naqsu il-pis fuq kumpaniji pereżempju għax nafu li l-Bank Centrali Ewropew jitlob li jkun hemm eh, rapportaġġ kull kwarta sena u jekk dan ma jiġix maġbur mir-regolaturi nistgħu nispiċċaw bir-rekwiżiti doppji li jidħol pereżempju eżempju problemi ta' talbit multipli, ta' zjarat fuq il-post li jkunu doppi, ecc. Għalek ma naħsibx li nistaw nejnu lil dawn il-negozji jekk ninkludu rekwiziti ġenerali kollha flimkien. Għalek naħseb li rridu nagħtu karza lejn is-soluzzjoni x'inija u rridu naraw li ma jkunix biżijiet żejda fuq dawn il-negozji u naħseb li irridu għoddu attenti għaliex ma jistax ngħidu li Ajopa tit issal fil-problema kollha kemm hi tista' tejna, tista' tgħinna fid-dmir tagħna biex ma kunxem hemm sproporzjon fir-rigward tal-adozzjoni tar-regoli, iżda irridu għoddu attenti li ma jkunx hemm ehm, pizzejiet għaliex inkella immorru kontra l-antana li naqsun pis fuq negozji żgħar. Għalhekk nistgħu naraw kif nistgħu nsolvu dawn l-affarijiet iżda għabbażi ta' limitu arbitrarju, forsi tista' tarrafni aktar dan l-ammont minn fejn ġejn u forsi nistgħu nagħtu ħarsa aktar fid-dettall fuq dan il-punt. Iċ-ċifri ħafna drabi ma jkunux japplikaw fuq terminu ta' medda twila ta' żmien, forsi jista' jkun hemm bżonn ta' reviżjonijiet, ta' eh, affarijiet oħra iżda naħseb li l-aħjar mod huwa li jkollna sistema fuq il-post biex inkun nistgħu naraw eżattament dawn il-limiti xi sarfu. Forsi nistgħu nitkellmu ma' Peter Simon biex insibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi. Nixtieq nagħmel xi kummenti minn naħa tiegħi tajt il-President, iva naħseb li ċirkustanzi nbidlu xi ftit u għalhekk meta ressaqna s-solvenzi 2, solvenza 2 nafu li xorta ridna nżommu din l-attitudni mmexxija minn investituri u nkonsidraw bis-serjetà l-impatt ta' dak li nagħmlu bbażat fuq il-premiums kemm eh, huwa uh, vantaġġuż il-prezz anke fir rigward istabilta fis-swieq finanzjarju. Naħseb li huwa bilanċ diffiċli li niksbu. U meta nippruvaw insibu dan il-bilanċ naħseb li rridu nkollna it-tarif meħtieġ u trasparenza meħtieġa. L-aħħar darba bajna attenti ħafna li ma jkollniex rapportaġġ żejjed u naħseb li l-bilanċ irid idur fuq supervizuri li kollom aċċess għall-informazzjoni fl-axar minn l-axar. Naħseb li l-affarijiet inbidlu mhux ħażin minn mindu għamilna salvenza tnejn rajna ġara fir rigward il-bonds u naħseb li fil-mod partikolari il-bonds sovrani naħseb li rridu attenti forsi nieħtieġ li nieħdu ftit ħin biex naħsbu dwar dawn l-affarijiet u niżguraw li l-affarijiet nagħmluhom tajjeb. Naqbel li meta nagħtu ħarsa lejn il-buffers antiċikliċi l-idea mhix eżattament li huma simmetriċi suppost jaħdmu miż-żewġ naħat. Waħda mill-problemi f'ċertu oqsma kienet li l-kumpanija ta' assigurazzjoni u l-organizzazzjonijiet ta' pensjonijiet jaħsdu l frott ta' meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb u meta l-affarijiet imbagħad jibdew sejrin ħażin, kulħadd irid e, jimxi ġmielu biex jimmel tajjeb għas sitwazzjoni li sejra ħażin. U nafu li din hija problema, nridu naqsu id-dowmin u nafu li meta l-swieq ikunu qegħdin jisfaxxaw ikunu sejrin ħażin din tkun problema. U peress li għandna suq apposta għal dejn sovran fih dan is-solvenza tnejn għalhekk mhix sitwazzjoni daqshekk qalila fuq ir-rigward il-pis ta' zero riski, bħal pereżempju l-kapital ta' riskju u l-miżuri ta' kontabilità hemmhekk. Xtaqt ngħid kentejn dwar l-atti delegati u affarijiet relatati. Huma suġġetti li ħafna drabi kolli nitkellem dwarhom, jiena ma naħsibx li ħsibna biżżejjed dwar din is-sitwazzjoni, forsi ċirkostanzi fissru li aħna injorajna dawn l-affarijiet għal xi ftit żmien, iżda rridu ndirizzawhom għaliex meta mexxejna l-proċess ta' Lisbona, hemmhekk tkellimna dwar l-atti delegati, sibna dwar eżattament kemm għandna bżonn ħina l-standards tekniċi, kemm jeħdinna ħin, iżda ma ħsibniex dwar ċirkostanzi differenzi fir-rigward meta nirċievu l-informazzjoni kollha f'daqqa b'direttiva ġdida. Naħseb li nistgħu noqogħdu aktar attenti, għadna attenti aktar fid-direttiva ta' omnibus wieħed meta ħsibna dwar direttivi eżistenti meta jkun hemm tibdiliet li ammontaw għaliex imbagħad meta jkollok test kbir ġdid u ħafna affarijiet f'daqqa l-affarijiet huma kemm xejn differenti u għalhekk ma naħsibx li wieħed plus wieħed huwa possibbli għall-Parlament. U rridu noqogħdu attenti għaliex fil-pożizzjoni tal-Kunsill ħafna drabi rridu ngħidu li semmorru kontra għaliex ma tajniex ħin biżejjed biex narblu l-affarijiet, iżda laqqas minn naħal oħra musar naċċetta kif ġipu laħaq misċej minn ma kuntajt ħarsa lejn l-informazzjoni. Jekk ikonna l-ħin bizzejed biex nanalizzaw dawn l-affarijiet, forse nistgħu nintroduċu xi mekkaniżmu partikolari u naħseb li din hija l-unika mod prattiku l qudiem Fil-kwistjoni ta' Mej u xell IM Sven, aħna edna xell ġviri ser, tkun meta ikonna skeda ta' ħin stretta. Meta ngħidu mejn naraw li jkun utli li jkollna xi linji gwida fuq il-post, iżda biex ngħidu hekk ma kinux l-ewwel grat li jrid ikollna dawn l-affarijiet bil-fors u għalhekk sabiex inkunu nistgħu nkunu napplikaw dawn l-affarijiet fuq medda twila ta' żmien hemm din il-possibilità ta' mejjew xell u għalhekk ma naħsibx li rridu ngħidu li mejju xelli fisru l-istess ħaġa, rridu attenti hawnhekk, jekk naħsbu li wara li jkun għadda xi ħin rejna li diġà l każ li ċertu mejz rridu jiġu applikati, allura naħseb li din kun ċirkostanza raġonevoli. Naħseb li hemm ħafna diskussjonijiet ta' dejn u jekk dawn id diskussjoni se ikomplu ħajkun fadlenna ftit ħin u jkollna ngħaddu mbagħad tal-votazzjoni jek jogħġobkom. Ma nistawx nemendaw il-miżuri ta' implementazzjoni iżda l-mekkanizmu li nużaw huwa li nissuġġerixxu dawk l-emendi li aħna nixtiequ u jekk dan ma jkunx il-każ imbagħad ma naċċettawx il-pakkett dan huwa l-mekkanizmu li nadottaw. U dan għamilnieh b'suċċess fil-mandat li għadda. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-istorja ta' dak li seħħ fil-miżuri ta' implementazzjoni ta' MIFID, taraw hemmhekk li għandna mod kif nistgħu immexxu emenda teknikament mhux bit-tressiq ta' emenda l miżuri ta' implementazzjoni, iżda dan ma jfissirx li Peter ser ikun imxekkel li pretuċi sud-dokument li ser jirrifletti dan. Għalhekk tiqgħod attent ser jagħmel eżattament skont il-ħin li għandu dispożizzjoni tiegħu. Jekk iġobkom għad fadlinna diskussjoni fuq omnibus 2 u ħanitlob il-Kummissjoni tieħu l-kelma. Jekk iġobkom, għandkom il-mikrofonu. Grazzi, grazzi Signora President, grazzi tal-li għaddejt l-kelma u ħanet rispondi fil-qosor għal xi kommenti li u li dal-ħodu. Fuq il-Sunshine Clause naħseb li huwa importanti li nżommu il-miżuri ta' implementazzjoni bħala pakket dan huwa importanti ħafna għaliex hemm xi Eh, situazzjoni qalila fl-industrija għaliex nafu li n-nies għadhom ma jafux eżattament perspettiva ta' ħin qed nitkellmu dwarra fid-daw tal-kriżi u għalhekk importanti li nżommu l-passi ta' riformi li huma meħtieġa urġentament fl-industrija fejn is lum u huma imħazbina għax m'għandhomx l-odot u id data disponibbli biex ikunu jistgħu jagħmlu monitoraġġ tajjeb ta' swieq f'dan il-perjodu ta' kriżi Fuq il-garanziji fuq medda twila ta' żmien huwa minnu li dan ġie mfassal bħala pakkett li ser jindirizza sitwazzjoni differenti fuq l-istati membri individwali fejn għandna prodotti differenti li probabbilment għandhom bżonn modi differenti biex nindirizzawhom aħna konxi mill fatt dwar l-aspetti ta' kompetizzjoni, għalhekk huwa importanti ħafna li meta ikonna dawn il-miżuri jrid ikun hemm trasparenza ċara għaliex minn dak li rajna mill-proposti tagħna fil-miżuri ta' implementazzjoni u l-abbozz li għandna aħna għadna attenti għal dan l-aspett ta' trasparenza. L-aspett ta' rapportaċ huwa importanti ħafna, salvenza tnejn ma jistax jaħdem mingħajr rapportaċ tajjeb u nafu li hemm aktar responsabilità li qed tagħtu nagħtu lill-insurers. Għalhekk is-superviżuri għandhom bżonn id-data biex ikunu jistgħu jagħmlu monitoraġġ ta' swieq. Għalhekk fil-stati membri għandhom l-għażla li jkun hemm talba l-informazzjoni u nasbu li din misser taħdem ikun aħjar li nsibu soluzzjonijiet fir rigward il-materjalità pereżempju fejn tittat l-informazzjoni li hija importanti biss u ta' naddu dan il-messaġġ ukoll l superviżuri li jridu din l-informazzjoni. Imbagħad fuq fuq is-sovereigns. Nafu li għandna punt fuq il miżuri ta' implementazzjoni u taħt solvenza tnejn diġà għandna prinċipju bħal dan li jitlob li s-sovereigns ikunu bbażati skont is-suq. Dan jaffettwa l-pożizzjoni ta' solvenza tal-industrija tal-assikurazzjoni. Għalhekk sa ċertu punt inqisu s-swieq u l-effetti fuqhom fuq is-sovereigns. Fuq il-premessi għala l-premessi ma tresqux. Il-Kommissjoni kienet attenta ħafna u kienet konxa li dan huwa biss abbozz tal-miżuri ta' implementazzjoni, mhix miżura ta' implementazzjoni u pakkett maqbul min-naħa tal-Kummissjoni, u għalhekk ma ġewx mifrux, ma ġewx imqasma, ma ġewx finalizzati, ma ġewx imqasma l l-Istati membri u l-ħaddieħor. Għalhekk għadna qed naħdmu fuqhom. Fuq l-miżuri ta' implementazzjoni ta' Mej dawn naqbel ma'kom kien hemm bil meta adottajna d-direttiva AFAS u tkellimna dwar mej u xell. U l-unika miżura ta' implementazzjoni għandha x'taqsam l ekwivalenza fejn is-sistema ma setax taħdem taħdem mingħajr linji gwida ta' ekwivalenza. Floqsma l-oħra għandna bżonn aktar esperjenza qabel ma nibdew niżviluppaw dan ix-xogħol. Fuq il-premium kontraċikliċi diġà Illum qed inqisu il-buffering apposta fl-industrija u diġa' hemm riservi moħbija għaddejjin u waħda mill-vantaġġi ta' Salvenza 2 kien li nindirizzaw din il-problema u naħħuhom biex is-sitwazzjoni tal-assiguraturi tkun ċara, tkun trasparenti Iżda mbagħad irridu definizzjoni aktar wiesa, u għalhekk importanti li miżura kontra ċiklika tevita l-volatilità li hija artifiċjali fis-swieq u għalhekk il-premium kontra ċikliku tressa l qoddim Il-matching premium qed jiġi dubitat għaliex din hija sistema li tapplika biss f'sirkustanzi speċifiċi fejn insurer jara x'inhu l-assi u l-responsabilitajiet u l-premium ikun negattiv fi żminijiet tajbin u jkun differenti f'żminijiet mwera u għalhekk irridu nagħmlu evalwazzjoni dettaljata fuq sitwazzjoni bħal din. Dak kollu li kelli xi ngħid, Sinjura President, fuq il-kummenti li tresqu. Grazzi ħafna, Berkhardt. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Minħabba li qed nara li sar daqsxejn ħin u ma tantx għandi ħafna ħafna xi nżid nixtieq li nitkellem fil-qosor. Jina nixtieq ngħid li anke il-kollega Peter Skinner fil-fatt qal li l-premiums tal-matching huma importanti ħafna iva mela le. Jiena meċċi li dawn mhux importanti iżda qed daqsxejn li xettiku rridu nikkonsidraw ukoll il-kunċett in ġenerali. Apart minn hekk nixtieq li ngħid li l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju f'dan il-kuntest għandna nikkonsidrawhom ukoll f'dan il-qafas u hemm bżonn insibu soluzzjonijiet li huma adattati u xir għalihom ukoll. Aħna smajna wkoll eh, illi Pilar fil-fatt qalet li aħna rridu nqisu l-kundizzjonijiet ta' eh, kontru l-implementazzjoni naħseb li importanti ħafna li aħna jkollna l-istess eh, kundizzjonijiet għall kumpaniji tal-assigurazzjoni wkoll kummenti oħrajn li ressaq il-kollega Fox dwar il- paragrafu 138 tal-artiklu 138 paragrafu 4 aħna analizzajni ukoll u naħsbu li da li dan għandu jkun hekk issa aħna xortu għadha rridu niċċaraw dan kollu fuq livell bilaterali. Kien pjuttost eh, kumment interessanti il-kumment jekk aħna għandniex ninstabilixxu ċertu kriterji dwar il-fatt meta l-Ewropa tkun tista' tistabilixxi eh, situazzjoni bħal di jiena nixtieq ħafna ta' din is-suġġeriment. L-Sven kont nixtieq ngħidu li dwar id dispożizzjoni ta' implementazzjoni ivan veru illi rridu nerġgħu nanalizzaw dawn id dispożizzjonijiet dan qed nagħmlu jien kif ukoll kollegi oħrajn inna xi ftit għaddejjin b'dawn b'din l-analiżi dan huwa pakkett ta' mijiet ta' paġni din raġuni għadna għaddejjin bil-ħin tagħna u fil-kuntest tal-ħin dispożizzjoni tagħna nittamaw li aħna ħajkun l-opportunità analizzaw kollox u nittama li l-lum wara nofsinhar aħna nkunu nistgħu ngħidu wkoll x'inhi l-pożizzjoni tagħna fil-laqgħa tax-Shadow Rapporteurs. Il-mistoqsija dwar e, e, il-premessi il-preambolu jekk għalfejn aħna għadna marċivejnijom x'dawn jiena wkoll qed nistaqsi l-istess mistoqsija ta' Sven Gikol fil-fatt jiena nixtieq nkun naf illi hawnhekk qabel ma niffinalizzaw ir rapport u nifutaw fuq aħna nixtiequ illi jkollna wkoll il-premess minnħat tal-Kummissjoni. Jiena naħseb ukoll illi dwar mistoqsijiet l-oħrajn hemm bżonn illi nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li huma pendenti però żgur nistgħu nsibu soluzzjoni għal bosta minnhom u jiena wkoll għamilt bosta diskussjonijiet fejn jiena kelli analiżi u smajt ħafna ċifri differenti fil-fatt, però dan huwa punt li aħna birrida tajba rnexxilna nsibu kompromess fuq dan ma naħsibx li ħajkun xi problemi kbar sabiex niftehmu. Issa dwar dak li ntqal Sinjura Bowles dwar l-atti delegati jiena naħseb li Iva għandna bizzejet jinsa biex nanalizzaw dan l-element u huwa f'waqtu kollu dan kollu jridu nanalizzaw ukoll fil-fatt fil-kuntest ta' dak li aħna nixtiequ nilqu permezz ta' dan ir-rapport. Il-bilanċ naturalment wieħed mill-għanijiet li diġà semma jiena naqbel miegħu. Mod espliċitu, apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid eh, grazzi lil kulħadd, grazzi tad diskussjoni li kienet tajba ħafna u kostruttiva u qed nistenna bil-ħerqa li nerġgħu niltaqgħu llum wara nofsinhar fil-ħamsa fejn ħajkun hemm diskussjoni biex shadow reporters u issa aħna fil-fatt nittamaw li ħankun nistgħu nifanzaw bl-omnibus tnejn. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ħan votaw fil-Kumitat ix-xahar diħel 19 u 20 ta' Deċembru biex bekk naslu għall plenarja ta' frar. Edin kem xejn tard għaliex jinftaħt il-laqa tard għax kelli nistenna xi membri biex ikunu hawn preżenti għall-Kummissarju fil-għodu għatfadlenna Nippruvaw namlu tajjeb għal dan, nippruvaw nigwadanjaw il-ħin, issa l-ħakna l-punt 5 fuq l aġenda l-votazzjoni fuq ir rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nittama li il-koll lesti li nibdow il-votazzjoni. Kulħadd ġab miegħu il-karta tal-vot, kulħadd daħħala fit-tamir, tajjeb wisq, niftaħ il-votazzjoni għal test tal-vot. Okay, with two socialist cards down anymore. Uh, eh, Daqsek karta tal-vot, ftaħna l-votazzjoni, tistaw tivvotaw jekk intom kontenti? Yeah, I know. We've got 39 Għanna 39 karta tal-vot, fadlenna żewġ karta tal-vot minnaħat ta' soċjalisti, niqsin, għaw xaħat li għandu problemi bit-tamir. Tnejn minnkom għadkom ma tfastux il-buttuna fit-tamir tal-votazzjoni. Issa għandna membru żejjed li vota minn ħata l-alde. Dak faċli mela, kemm ma nivvotax jien, tajt il-President. Tiffaċilita l-ħajja, tajja wisq. Xi ħadd ivvota daħal karta tal-vot iżda du ma votax, ma fass il-buttuna. Qed nivorifika biex nara li t-tamir mhux qed jaħdem, mhux intom għadkom ma fastux il-buttuna. Tajja wisq Inti ma faċċi l-buttuna? Tajab wis, issa nibdaw il-votazzjoni. Mela, nibdaw il-votazzjoni fuq il-kompromess A, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa naddu għall-imko erba li huwa l-vot li jmiss favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Imko 5 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Imko 13 favur kontra Astenzjonijiet. namlu verifika fuq imko 13 jek joġobkom. Has everybody voted? Kulħadd vota. Votes closed. And that's carried. Għaddit. IMCO 4 was carried. You want to check IMCO 4? Okay. Nifverifikaw IMCO 4, tajjeb wis, niftħu verifika fuq IMCO 4. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Jider li għaddit, 27 favur, 11 kontra. Għaddit. Tajpwist. Issa fuq il-kompromess B. Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet, l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Issa ngħaddu għal-imko 2 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa għandna tmien partijiet Jina ma naprovax naħseb fuq kompromess ċe l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. t tielet parti favur kontra astensjonijiet taddi. r raba parti favur kontra astensjonijiet taddi, l ħames parti favur kontra astensjonijiet taddi. s sitt parti favur kontra astensjonijiet taddi. seba parti favur kontra astenzjonijiet taddi, it tmien parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Għawisikom li spiċċa żmien li ħajkonna dal-votazzjonijiet f'kompromess. Issa naddu għal-emenda 16 favur kontra astenzjonijiet taddi. Namlu verifika jekk tridu? Forse lejtu idejkom fi żmien ħażin. Tajt il-President, kullħat vota, votazzjoni maluqa, votazzjoni maluqa, u dik għaddit. 22 favur u 18 kontra. Issa naslu għattini part, zoċ partijiet ta' kompromess de favur kontra stenzjonijiet l-ewwel parti għaddit, it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal-emenda 20 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 21 favur kontra astenzjonijiet għadda, emenda 22 favur kontra astenzjonijiet taddi, 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 54 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess E, dawk kollha favur kontra astenzjonijiet għadda.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 Emenda 40 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 41 zoċ partijiet l parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ it tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 45 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromess ġe favur l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 13 favur Skużawni, paragrafu 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet, paragrafu 14 favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 52 favur kontra astensjonijiet Namlu verifika għaliex mhux ċar il-vot fil-vot ta' favur kontra ostensjonijiet. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ, mela. Kompromess H, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit, imkot minja favur, kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq imkot minja, inke ġobkom. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 58, daw kollha favur. Kontra. Astenzjonijiet namel verifika fuq 58, inke ġobkom. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. il soċjalisti Tnejn u xek, mela 21 kontra u 20 favur mela maddiċ. Imko 14 favur. Skużawni, tajta prezident? il soċjalisti votaw favur, tajta is Liza Ferreira. I think it's 22-19. Naħseb li 22 favur u 19 kontra mela imko 14 jaqa dak il-każ u xek. Ma verifikajx kemm hawn soċjalisti preżenti lanqas tajt il-President mela jrid ikonna karti tal-vot fil-futur jekk jogħġobkom. Emenda 59 favur kontra. Astenzjonijiet kontra. Maddiċ 60 favur kontra. Astenzjonijiet naħseb li maddiċ iżda ħnamel verifika xorta waħda fuq l-emenda 60. Sefri. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Vot maddiċ. Emenda mela 60. Kompromess I. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Żewġ partijiet l-emenda 63 l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi, tieni parti favur, kontra astensjonijiet ta' maddiċ. Para emenda 64 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 65 favur kontra astensjonijiet għaddiet 66 favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet iżda xorta waħda nixtieq verifika fuq 66. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għadda. Għaddit l-emenda 66. Issa imko 6 favur kontra astensjonijiet għaddit 67 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 68 favur kontra astensjonijiet għaddit, 69 favur kontra astensjonijiet għaddit, imko 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 70 favur kontra astensjonijiet għaddit, 71 favur kontra astensjonijiet għaddit, imko 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 73 favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddiet iżda xorta waħda nifta verifika fuq 73. Għani issanda l-karta tal-vot taħħa, grazzi. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U dik għaddiet. Imko disa' favur kontra imkod disa favur kontra astenzjonijiet nasab li għaddit imkod 11 favur kontra astenzjonijiet namel verifika ikkjoġobkom fuq imkod 11 xemmin molli xideħ minn ċertu gruppi kullħat vota votazzjoni maluqa u dik ta' jew le, le, intom favur soċjalisti mela taddi. Emenda 74 favur kontra. Astensjonijiet għaddit. Tran wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Tran tlita favur kontra astensjonijiet. Tran tlita ma' ditx, tran erba favur kontra astensjonijiet għaddit Tran ħamsa l-ewwel parti favur kontra estensjonijiet. maddiċ, it-tieni parti favur kontra estensjonijiet maddiċ. Tran sitta favur kontra estensjonijiet, għaddi, tran seba, favur kontra astensjonijiet maddiċ, tran 8 favur kontra astensjonijiet ma nistax ngħid għax ma nistax nara l voti x'direzzjonijiet jieħdu mela niftħu l-verifika fuq tran 8. Hemm xi gruppi li mhux qed jollu idea u għalhekk ma nistax ngħid il-vot fejn qed ixaqleb. Il-votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Tran disa favur, l-ewwel parti favur. Transport disa l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiex it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet tran 12 favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran 14 favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran 15 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tran 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit, Transbatax favur kontra astenzjonijiet għaddit, tran favur kontra astenzjonijiet għaddit, tran favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tran 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tran 21 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti issa favur kontra astensjonijiet niftaħ verifika fuq it-tieni parti ta' tran 21 naħseb li għaddit. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u dik ma' ddiċ anke vot ta' soċjalisti. Tran 22 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tran 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 16 favur kontra astensjonijiet għadda. kompromessie, favur kontra astensjonijiet għadda. 76 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 18, favur kontra astensjonijiet għadda, 77 favur kontra astensjonijiet maddix, paragrafu 19 favur kontra astensjonijiet għadda, paragrafu 20 favur kontra astensjonijiet għadda, paragrafu 21 favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 3 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 4 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 5 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 6 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 7 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda, kwotazzjonijiet mi wieħed satlita, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddew, kompromess kep K favur kontra astensjonijiet għadda, kwotazzjonijiet erba sa 10, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddaw. emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddew, kwotazzjoniet 11 12, test oriġinali favur kontra estensjonijiet għaddow, issa jkollna vot elettroniku fuq test kif ġie emendat jek ġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u dik il-vot huwa 40 favur, 2 kontra, l-ebda stensjoni u għalhekk nifirħu l rapporter Does the rapporteur really want to take the floor? Okay. Ja, vielen Dank, Frau. Grazie ħafna, Signor President, nishtu ringrazzja u koll tal-appoġġ u dan kien possibbli biss grazzi għal kooperazzjoni tajba ħafna bej shadow reporters jiena nishtu ngħid li aħna deċidejna fil-fatt li fir-40 anniversarju ta' dan ir-rapport aħna deċidejna nifukaw fuq ftit mill-elementi l-iktar importanti u aħna verament ndunajna kemm irnexxina nakkomodaw l-emendi iżda dan ma jfissirx illi dawn mhumiex idejat tajbina volja ma akkomodajni jehomx, però xorta waħda jiena xtaqt ngħid illi xtaqna nifuka aħna fuq l-iktar punti ewlenin. Ringrazzjak. Uh, I'm very sorry I was being briefed so I couldn't hear what you said. But... Skużani, xaħat kienet ikellimni allura eh, ma stajx nisma eżattament dak li inti qed, però żgur li ħajkun hemm xi ħadd li ħajjgħid li xett inti. Issa ngħaddu għal votazzjoni fuq il-scoreboard nasib nistgħu nivvotaw fuq is-seba' kwistjonijiet kollha kemm huma fl-istess ħin. Dawn huma eh, mistoqsijiet favur kontra astenzjonijiet. mistoqsija numru 8 favur kontra astenzjonijiet din m'għaddiċ. Issa nistgħu nieħdu vot elettroniku jekk jġobkom fuq it-test ta' seba mistoqsijiet, kulħadd vota għafsu buttuni. Kulħadd vota Le taqlawhomx. Kien hemm min eh, għal l-kart qabel ma kellna riżultat. Tajjeb, mela ħanalqu l-vot issa 39 favur.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 Jekk iġobkom waqfu l-konversazzjonijiet privati tagħkom, issa ngħaddu għal punt numru 6 tal-aġenda tagħna li huwa proposta min-naħa tal-Parlament li huwa proposta hawnhekk li qed nikuzġaw min-naħa tal parlament dwar il-ħruġ tal-Muniti tal issa ngħaddi il-kelma l-rapporter Hans Peter Martin. Grazzi ħafna, Signor President, Jiena nista' nitkellem fil-qosor il-pawza tal-ikel fil-fatt eh, forsi ħadd tkun daqsxejn iktar kmieni nixtieq ringrazzjar lil kulħadd ta' l-emendi li kienu proposti jiena nixtieq niffoka fuq eh, l-emendi illi tresqu mill-kollegi min-naħa tal-Ungerija, speċjalment l-emenda numru 14 fejn hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet reliġjużi li dawn m'għandhomx ikunu mitqisa bħala offensivi. Is-suġġerment tiegħi f'dan il-punt jiena nixtieq u bħala kompromess fil-fatt li propju din il-kwistjoni għandha tkun akkumpanjata mill-emenda li kienet diġà mresqa ġifieri li dawn ir-raġunijiet m'għandhomx ikunu um, offensivi f'dawn il-kwistjonijiet u naħseb li bekk nkunu koprejna dan il-punt u apparti minn hekk hemm bosta emendi oħrajn illi jiena nixtieq nappoġġa m'għandi l-ebda problema b'dawn l-emendi u nixtieq ngħidilkom li dan jiena ħanamluha bażi tad diskussjonijiet li kelli ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni kif ukoll ma' bosta eh, emendi wkoll li jiena ressaq minnati fil-ħafat ressaq tlita dwar il-fatt li l-Parlament Ewropew għandu jkun parteċipi fit-tfassil ta' din il-politika u aħna xtaqna li nkunu iktar speċifiċi, aħna xtaqna li ngħidu lill parlament Ewropew in ġenerali fil-Kumitat m'għandux ikun biss konsultat iżda għandu jkollu rwol importanti ħafna f'dak li għandu x it-tfassil u l-għażla ta' dawn il-muniti. Il-President tal-Eurogroup għandu jkun hemm ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni. Iżda aħna rrid ikollna mill-inqas rappreżentazzjoni. Kwistjoni oħra kienet xewqa wkoll li aħna nixtiequ nakkomodaw ġifieri fil-fatt iskadenza tal-żmien tal l tar tal-Munit issa eh, qed isir minn sentejn sitt xhur u dan huwa din hija emenda li fil-fatt jiena nixtieq nappoġġa u kien hemm ukoll ix-xewqa illi mhux biss l-euros normali, iżda l-euros li huma souvenirs ta' tifkira għandhom ikunu ikkonsidrati u anke fil-kontest ta' dan il-kontest um, jekk għandux ikun offensiv jew le. Ħaġa oħra illi aħna diġà ddiskutejna fil-fatt hija dwar ix-xewqa tagħna illi aħna nintroduċu il-muniti ta' euro wieħed u żewġ euro anke jekk ikunx hemm fil-fatt l-approvazzjoni min-naħa tal-Konsil u anke min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew jiena nixtieq illi nżomm ma' dawn l-emendi però fl-istessin nixtieq ngħid li l-Kummissjoni Ewropea wkoll tixtieq tanalizza din il-kwistjoni. Però madankollu aħna min-naħa tas servizzi legali tal-Parlament aħna kellna pożizzjoni sqarrija min-naħa tiegħu huma din jgħidu li dan mhuwiex ehm, fis-sens ta' emelda iżda fis-sens ta' talba. talba illi aħna qegħdin nagħmlu jiena nixtieq nitlob lill-Parlament sabiex immexxa d-diskussjoni anke f'kumitati oħrajn. Ingrazzjak. Iva, grazzjak aħna fil-fatt din nieħdu ħsieb il-punti 6 u seba' flimkien. Jekk intom forsi kontu qed tiddubitaw kif ħanimxu Jean Paul tixtieq titkellem? Iva, grazzi ħafna nixtieq illi Nibda billi ningrazzja ħafna r-rapporter tax-xogħol li huwa għamel fuq dawn iż-żewġ rapporti li ma tantx huma daqshekk rapporti ehm, kbar. Iżda dawn huma kwistjonijiet li jaffettwaw lill Ewropej kollha u għandna ħaġa fl-Ewropa bħalissa li taffettwa 17 stat membru u dawn huma l-muniti tal ewro U kif qed l-aħħar darba jiena ili nappoġġa l-idea illi għandna jkollna eh, l-euro karta. Jiena naf x'edin jgħidu fil-Bank Ċentrali Ewropew dwar dan. Iżda jiena naħseb li din tista' tkun iktar prattika u nixtieq ringrazzja r-rapporter nappoġġa fuq il-proposti tiegħu. <laughs> nista issa hmm. nagħtu t-tifs euro mhux bid-dollari. Grazzi ħafna ta' dawn proposti interessanti ħafna nixtieq nikkummenta fuq tlieta minnhom. L-ewwel net. fuq il-karti tal-flus tal-valur ta' euro u żewġ euro jiena bħala xedew rapporter ma nistax naċċetta din il-proposta din l-idea għal raġunijiet li aħna diġà semmejna minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ħruġ tal-muniti tal-euro, ġifieri naħsibx li nistgħu niddiskutu dan il-punt hawnhekk, però naturalment dejjem jagħmel tajjeb li jkollna diskussjoni fuq kwistjonijiet bħal dawn, però jien ma naħsibx li hemm din it tieġa laqas li noħorġu karta tal-flus bil-valur ta' euro u żewġ euro. Jiena naħseb li l-Parlament għandu jkun involut fit-tfassil u d-disin tal-Muniti Ewro iżda dan xorta waħda għandu jitħallaf fil-kompetenzi tal-Istati membri. Jiena l-emendi li huma relatati ma' dan ma nappoġġhom xwista għandna jkun evalwazzjoni ta' impatt dwar kif dawn il-muniti ta' euro u żewġ euro għandhom ikunu asma ċirkolati. Grazzi ħafna Sofija Kjoxba. Grazzi ħafna Signor President iva. jiena ħarist li ir-rapport tas-Sur Martin b'interess kbir u naħseb li fil-fatt hemm xi ftit proposti li aħna ma nistgħux nappoġġaw. F'dak għandu x'jaqsam. Il-karti tal-flus bil-valur ta' euro u żewġ euro ma nafx hekk nistgħux naħdu l-opportunità li ninkludu da fl-emendi li kienu proposti mis-sur Tremosa li qed jitlob evalwazzjoni tal-ħruġ tal-muniti bil-valur ta' ċentezmu ta' euro, żewġ ċentezmi ta' euro, ma nistgħux neħdu l-opportunità sabiex ngħidu illi aħna nixtiequ nintroduċu l karti tal-flus bil-valur ta' euro u żewġ euro issa dwar it-tfassil ta' dawn il-muniti f'xi ftit mill-proposti fil-fatt aħna. U mill-ftit minn dawn l-emendi jiena naħseb li dan jista' jsir konflitt. U jekk aħna jkollna munita waħda naħseb li din hija xi ħaġa li għandha taqadna u mhux tifridna u naħseb li tkun ħasra kbira jekk din tkun kwistjoni issir kwistjoni nazzjonali kollha kwistjoni għandha x'taqsam ma' reliġjoni jiena naħseb li jekk għandna munita komuni din għandha xi ħaġa għandu tkun xi ħaġa li taqadna u m'għandix tkun xi ħaġa illi twassalna għal diskussjonijiet dwar liema simboli jistgħu jkunu ta' offiża jew insult għal ċittadini oħrajn jew kollha reġjonijiet jew tmemmin reliġjuż differenti, jiena naħseb li rridu nistabilxu ċertu regoli, però fl-aħħar mill-aħħar imbagħad ikun fidejn il-gvern tal-istat membru sabiex jiddeċidu fuq eh, dis-sinu tfassil għal dawn il-minuti li huma ċittabli l kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna Hans Peter Grazzi ħafna Iva, nixtieq nirringrazzjak fil-fatt għall kummenti illi irċivejt dwar il-karti tal-flus ta' valur ta' euro u żewġ euro jiena nixtieq ngħid illi fil-fatt provajt illi nħu pożizzjoni fl-emendi li ressaqt jien u mhux nieħu u naqas l-influenza deċiżjoni. Aħħarija jiena naħseb illi mir raġunijiet tekniċi Hemm bosta affarijiet li forsi jistgħu waqfu din il-mozzjoni, din proposta. U kien hemm kollega wkoll li tkellem dwar dan, però jiena naħseb li huwa tajjeb iva li nitkellmu dwar il- kriżi finanzjera aħna nafu li hemm argumenti favur u kontra l-introduzzjoni ta' dawn il-karti tal-flus ta' valur ta' euro ta' żewġ euro jiena naħseb illi jagħmel sens iva li nerġgħu nibdew niddiskutu dan is-suġġett. Ħalibek aħna nanalizzaw iktar din il-proposta dwar dak li qalet is-Sinjura Endfeld jiena nixtieq nirringrazzja tal-kummenti tagħha iva importanti ħafna li aħna jkollna evalwazzjoni tal-introduzzjoni ta' dawn il-karti ta' flus ta' valur ta' euro żewġ euro. Minħabba li hawnhekk aħna qegħdin nżidu dan ma dak li aħna diġà proponejna f'dak li għandu xaqsam ċentesmu ta' e, euro din hija kwistjoni differenti minħabba illi hemm ħafna prezzijiet, pereżempju 14 euro 99 ċentesmu, u hemm ħafna klijenti li jkunu jriduh dak il-ċentesmu lura bħala bqija. Ma nistgħux ġifiri. Ma nistax ngħid li jiena favur din il-proposta ħaġa li naħseb li hija ħasra hija li jekk l-emenda tkun interpretata bil-mod ta' kif inti interpretajtu. Jiena għandi x-xewqa fil-fatt li aħna ma nkunux naturalment din noffendu lil ħadd. Speċjalment bejn il-pajjiżi u laqas fuq il-livell reliġjuż, ġifieri aħna nixtiequ illi li naqdu u mhux ninfirdu iktar naturalment l ewro għalhekk huwa maħsub fil-verità biex jaqadna anke fuq livelli oħrajn apart mill-ekonomija jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna dan huwa dmir tal-Unjoni Ewropea li jara li dan ma jsirx li jekk pereżempju naraw li hemm ċertu disin li ħajkun ta' offiża għal ħadd ieħor aħna nisaw ngħidu illi dan mhuwiex possibbli iżda ma nixtieqx li nieħdu ir minħabba li hija biċċa xogħol kbira iżda naħseb li hija ħaġa raġonevoli li aħna nitkellmu dwar dan. Iżda bilan illi aħna li naqdu iktar bejnietna u mhux bilan illi nkunu iktar nazzjonalisti u iktar eh, ninfirdu minn xulxin. Ringrazzja. Grazzi ħafna, issa aħna nixtiequ inni nifutaw dwar dan il-punt fid-29 ta' Novembru u mbagħad fil laqgħa tal-plenarja ta' frar tas-sena d-dieħla. Grazzi ħafna lil kulħadd issa daqshekk għall punti 67 semmejna l-laqgħa tagħna u issa fit-tlieta Nkomplu fit-tlieta fil fatt għandna skambju ta' opinjonijiet mal-kummissarju u mbagħad ħanispiċċaw fil-ħamsa. U jkun tajjeb hekk għax niggwadanjaw daqsxejn ħin minħabba li żgur li wara ħajkonna laqad ta' Shadow Reporters. Narakom wara nofsinhar. Grazzi.